Aħna ħajkonna laqa mal-Parlamenti Nazzjonali llum u ħan id-diskutu l-applikazzjoni ugwali u effettiva tal-liġi ambientali Ewropea u għalfejn din għadha mhix realtà. Dak huwa s-suġġett tagħna llum u għandna mhux biss 30 kollega mill-Parlamenti Nazzjonali fosta minn 21 Parlamenti differenti u 17 stat membru. Iżda għandna wkoll Tissa presidenti ta' komitati ambientali mill-parlamenti nazzjonali u ħames viċi presidenti. Id-dibattitu ħanqasmu hekk l-ewwel nett trattaw il-leġiżlazzjoni tal-iskartu l-ilma mbagħad fit-tieni taqsima ħanitkellmu dwar il-ħarsien tal-ambjent u leġizlazzjoni relatata ma' dan. għanna kellima ta' kwalità għolja ħafna fosna Michael McCart l ewel li huwa president tal-Kumitat Konġunt tal-Ambjent Kultura u l-Geofacht fil-Parlament Irlandiż. Merħba, grazzi ħafna tal-li tinsab fosna. U għandna wkoll il-Kummissarju Mr. Mistieden Importanti ħafna hawnhekk is-sur Janis Potocnik, grazzi tal-li tinsab fostna mbagħad għandna skoll Jacqueline McLeod l-aħħar mhux l-inqas direttur eżekuttiv tal-Aġenzija Ambjentali Ewropea. U Jackie ħad tkun qed tkellimna fit-tieni parti ta' din il-laqgħa tagħna. Aħna Hawnhekk kemm il-darba jkollna ħafna leġiżlazzjoni fuq l-aġenda tagħna li għandha x'taqsam mal-implementazzjoni naħseb l-istess ħaġa tottu ukoll il-Parlamenti Nazzjonali l-affarijiet dejjem jinbidlu mixin l qudiem Immissa li għandna fostna kummissarju u mistiedna oħra aħna ikollna diskussjoni fuq min fil-fatt jagħmel is-sorveljanza tal-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni fl-Istati Membri għax donnu m'hemmx mekkaniżmu eh, propju għal dan kollu u xi ħaġa li tiffrustra ħafna nies din lil ħafna kollegi, speċjalment tieħu konsiderazzjoni illi il-dannu ambientali ma jieqafx mal-frontieri, jekk għandek ilma per eżempju mniġġess dana ma jafx bi frontieri għalek il-leġiżlazzjoni ambjentali hija waħda mill-iktar leġiżlazzjonijiet antiki tal-Unjoni Ewropea. Nasab jekk nittrattaw din il- dan is-suġġett ma tajjeb il-500 miljun ċittadin Ewropew jifhem u jara bajneħ il-valur miżjud ta' Unjoni Ewropea effettiva u għal-komitat tiegħi jiġifieri dak ambientali hemm żewġ punti oħra importanti għanna u koll il-kwistjoni ġifiri ta' s-saxħa publika u il-sikurata alimentari. Ovvjament istaw taraw biċ-ċar kemm huma relatati mill-qrib dawn is-suġġetti issa llum nixtiequ niddiskutu fil-fatt kif nistgħu ntejbu l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali u nibdew bl-ilma u l-iskart. Iżda ħankunu qegħdin niddiskutu wkoll suġġetti oħra aktar il qudiem ħan nitkellmu pereżempju fuq in-natura l fejn u kif nistaw aħna nilħu il-miri ta' dan il-network għadna l-bot ħafna mill nilħu għama l daw u irridu kol naraw x'tiptazzjoni speċifika tippermettilna namlu dan kollu sabiex inħarsu u intajbu il-biodiversità m'għandix dubju l sur kalku s-sur li se ħajkollhom xi jgħidu dwar dan. Iġifiri dana ħankunna qegħdin nagħmluh fit-tieni parti tad diskussjonijiet tagħna wara f'sinar. Leġiżlazzjoni ambjentali u il-leġizlazzjoni kif timxi fl-imkien ma l-implementazzjoni ħatkun is-suġġett tagħna llum. Nixtieq nibda billi nagħti l-kelma lis sur McCarthy fil-fatt il ħanamlu illi l-kellima ħajkollhom massimu ta' 10 minuti għad dispożizzjoni tagħhom bat wara dawk minnkom li kollhom il-mistoqsijiet mill-Parlamenti Nazzjonali u anke membri parlamentari Ewropew jistgħu jisaqsu l-mistoqsijiet għal massimu ta' 3 minuti. U hemm jaħdu ġifieri mistoqsija u tweġiba. Nixtieq nitlob li parlamenti nazzjonali biex jekk jogħġobhom ir-rappreżentanti jintroduċu lilhom infushom mituna jsimhom u l-parlamenti li qegħdin tirrappreżentaw. Importanti ħafna lina hawnhekk sabiex inkunu nafu minn qed jitkellem. Proset, mela ngħaddu issa mill-ewwel rappreżentazzjoni ta' Sur McCarthy Kjoġbok. Għor maħgħod l-kħielok, ta' għas għor lahor laħor agus bhalam buchas óháil as an leis an chora. I am delighted to be here this afternoon. Sinjurina tassew kontent li ninsab ma'kom hawnhekk wara nofsinhar illum u nirringrazzja President tal istadina Membri tal-Parlament Ewropew, President, Kummissarju, Sinjuri, grazzi tal-li tajtuni li l-opportunità sabiex nindirizzakom. U Nirringrazzja President tal-istadina tiegħu u tal-introduċa diskussjoni tal-lum. Is-suċċess tal-Unjoni Ewropea biex tilħaq il-miri u l-ambizzjonijiet tagħha kif għandna fil-laki komunitarju jiddependi mill-applikazzjoni effettiva tal-leġislazzjoni Ewropea fil-Istati membri differenti. Illi jkun hemm pereżempju bażi ugwali tas-suq uniku li għandu konsumaturi ta' madwar 500 miljon ċittadin tista' tintlaħaq biss jekk ikun hemm armonizzazzjoni ta' regoli u regolamenti madwar l-Unjoni Ewropea għax m'hemm l-ebda frontieri illi iwaqfu l-użu id-dannu ħażin tal-ambjent, pereżempju protezzjoni tal-ħamrija, protezzjoni tal-biodiversità, tniġis tal-ilma, eh, tniġis tal-ajru, dena kollu jista' jiġi indirizzat biss permezz ta' leġislazzjoni Ewropea implementata fuq livell nazzjonali. Il-ħarsin ta' regoli Ewropej u tal-ambjent huwa importanti ħafna jekk aħna jdu naċċertaw li ngħaddu livell li ta' kwalità ta' ħajja ġenerazzjoni li jmiss. M'hemm l-ebda raġuni għalfejn stat membru ma jistax jimplementa leġiżlazzjoni li hu jkun aċċetta fuq livell komunitarju kif għandna fis-seba' E, programm ambientali Ewropew l-implementazzjoni sħiħa u ugwali tal-akima dwar l-Unjoni Ewropea jinvestiment għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem kif ukoll għall-ekonomija. Kważi wasalna issa nofstriq sa' presidenza irlandiża fl-Ewropa u għamilna ħafna progress fuq punti bħal pereżempju riforma tal-PAK, Unjoni Bankarja, id-direttiva tal rekwiżit tal-kapitali, 2 pac il-garanzija tal-żazah u il-US Trading u kif ukoll il-ġid firmat il-ftejim tal- orti ta' privattivi Ewropew. Minnaħat tal-ambjent aħna qegħdin nitkellmu dwar l-sostenibilità u tkabbir ħadrani fl-Ewropa billi naħdmu fuq is-seba' EAP. U aħna qegħdin nagħmlu ħafna affarijiet biex intejpu supervizjoni, implementazzjoni u l-infurzar tal leġiżlazzjoni Ewropea, l-involviment ta' ċittadini f'dan il-proċess kien pass importanti ħafna permezz tal-konvenzjoni ta' l-ISU. Il-leġizlazzjoni ċertat illi iċ-ċittadini kunu jistaw jaġixxu anke bħala gwardjani tal-ambjent billi il-leġizlaturi jinżammu responsabli jekk ma jkunx hemm konformità mal-liġi Ewropea Il-prezenza tal-Parlamenti Nazzjonali s-saxħet u dan apparmettilhom biex ikunu aktar involuti fl-iskrutinju tal-leġiżlazzjoni Ewropea. il komitant Konġunt li jiena President tiegħu dala aħħar kontribut dak li għandu ma' dialogu politiku ambjentali l-istituzzjoni Ewropej fuq l-effetti u l-evalwazzjoni tal-effetti fuq l-ambjent ta' ċertu proġetti privati u pubbliċu. Dan għamilni ħalix il-Kumitat Konġunti għaj kellu tħassib partikolari dwar l-ispiża ġenerali tal-amministrazzjoni tal-proposta u l-assunzjoni li dawn ridu jiġu l-ispejjeż imħalsa mill-iżviluppaturi. Għalhekk aħna rajna wkoll bi skrutinju mbagħad dak kollu li jista' jsir fuq din il-proposta sabiex nistgħu nagħmlu u kif nistgħu ntajbu l-affarijiet assoċjati ma' teħid ta' deċiżjoni fuq livell Ewropew. Il-politiċi nazzjonali jistgħu jinfluenzaw u jinformaw lil loqsma interessati u liċ-ċittadini u jippermettu wkoll li jkun hemm bażi iktar wiesa ta' leġislaturi informati li jistgħu jissegu il-proċess kollu sabiex naċċertaw illi eventualment dak li jiddeċiż fuq livell Ewropew ikun implementat fuq livell nazzjonali. U dana kollu qiegħed isseħħ kif fl-Ewropa kollha qegħdin naraw miżuri ta' austerità. Jekk ma nimplementawx dawn il-leġiżlazzjoni ambientali, ħa tiswilna għares u tiswilna ħafna iżjed flus milli kikun implementawa. Dan huwa dik bettitu sensittiv ħafna illi qed jiżvolġi wkoll fiħdan diskussjoni iktar wiesa tal-tibdil tal-klima. Fl-Irlanda il-gvern, l-awtoritajiet lokali u l-Aġenzija Ambientali huma dawk ehm, responsabbli mill-implementazzjoni tal leġizlazzjoni Ewropea u dal-aħħar rajna wkoll eżempji ta' miżuri ambientali illi ma kinux allinjati mal leġiżlazzjoni Ewropea pereżempju l-kwistjoni tas septic tanks kif ukoll l-evalwazzjonijiet ambjentali iżda issa żewġ każijiet ġew solvuti u l-Irlanda hija f'konformità sħiħa mal leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea. Aħna fl-Irlanda żviluppajna metodu innovattiv sabiex intejbu il-protezzjoni tal-ambjent tagħna għandna grupp ta' implementazzjoni tal-liġi ambientali illi tirrappreżenta nies mill Dipartiment tal-Ambjent u Komunitajiet tal-NGO, inkluż il-National Trust tal-Irlanda u jippruvaw b'mod ġenerali tejbu s-trasposizzjoni, implementazzjoni u l-infurzar tal-liġi ambientali il-funzjonament speċifiku tal-grupp ta' implementazzjoni tal-liġi ambientali dawn qegħdin jippruvaw ikunu il-vettura ewlenija sabiex jimplementaw jitrasponu u jinforzaw il-liġi ambientali Ewropea u jkun hemm ukoll evalwazzjoni ta' dan il-proċess sabiex jinkludu wkoll mekkaniżmi li jaċċertaw li daw kollha konċernati jkunu informati bi kwalunkwe bidla punt interessanti li għandu x'jaqsam mal-emendi, ħolqien, implementazzjoni, tisħiħ ta' din liġi ambientali. Li liġi u l-membri tagħha jista' fl flimkien sabiex jippromuovu il ħarsina l ambjent jaqsmu informazzjoni f'dak jandu għandu x'jaqsam mal-liġi ambientali u jħol u koxjenza kif ukoll jieħedġu li kunem feedback l-ambjent, l-Departiment tal-Ambjent u l-entitajiet relatati sabiex dawn l-autoritajiet ikunu konxi mill problemi u dannu attwali jew potenzjali jista' jkun hemm mal ambjent Aħna nippruvaw nikkonvinċu xulxin ħtieġa ta' implementazzjoni effettiva ta' leġislazzjoni ambientali ma jibqa l-fatt li fċertu reġjuni ma tanċitu importanza. Ovvjament, il-Kommissjoni Ewropea tista' tgħin, imma aħna rridu inkomplu nedukaw li ċittadini u l-partit interessati dwar l-importanza tal-ambjent u nippruvaw naħdmu sabiex eventwalment ikun hemm il-bidla wkoll edukazzjoni hija l-muftiħ hawnhekk ukoll. U nixtieq nagħmel ukoll referenza laqgħa li kien hemm tal-rappreżentanti tal-ambjent u l-enerġija li ħassir f'Mejju dina ħatkun mir rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali u hija dimensjoni ġifiri li qed tagħti l-importanza tad dimensjoni nazzjonali ta' l-Irlanda u ħanitkellmu wkoll dwar il-produzzjoni sostenibli per eżempju tal-enerġija fl-Ewropa ta' dwar is-seba EAP u l-kwalità tal-ajru. Ġifieri ħadd kull laqa li tipprometti ferm u nittama li ħafna minnkom li qegħdin preżenti hawnhekk illum tkunu f'Dublin ukoll f'Mejju għal din il-laqa. Grazzi. Vielen Dank, Herr McCarthy. Und wir kommen jetzt. Grazie ħafna, Sur McCarthy. Naddu issa għal-prezentazzjoni ta' Kummissarju Potoċnik illi toħodna l-bidu ta' l-ewwel taqsima tagħna nitlob lil parlamentari nazzjonali li jixtiequ jitkellmu ngħidulhom milli aħna poġġejnielkom karti sofor fuq il-mejda tagħkom għall-ewwel stazzjoni għandkom karta safra u għattini taqsima mbagħad għandkom karta ħadra ġifieri jekk tixtieq titkellmu imlewhom jekk joġobkom daw il-formuli u għaddu għomna mbagħad fil-ħamsa u nofs. Ħajkonna koktejla u barra biex nalqu il-laqa ovvjament il kol mistednin għal din il-bibita. Issa ngħaddu għal-preżentazzjoni tal-Kummissarju. Il-leġizlazzjoni dwar l-ilma u l-iskart jekk joġbuk. Grazzi ħafna Mattias Sur McCarthy. Honorable members of the European Parliament. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew u dak nazzjonali il-wara nofsinhar it-tajjeb jiena kuntent ħafna li qed nitkellem f'avveniment illi qed jiddiskuti suġġett li għal qalbi ħafna priorità tal-mandat tiegħi l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea. Intom bitlabtuni nifoka fuq il-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-ilma u l u naħseb li dawn huma għażliet relevanti bħala smata importanti ħafna politika ambientali Ewropea u li huma wkoll miri illi juru eżattament il-progress li għamilna. Ovvjament biex naraw x'inhu l-progress jidu naraw eżattament minn fejn tlaqna u x'inhuma jew x'kienu l-ambizzjonijiet tagħna dak iż-żmien meta ħriġna b'dan il-pakket tal-leġiżlazzjoni fuq l-ilma u l-iskajt fuq l-ilma aħna L-ambizjoni ta' 90 snin 70 kienu li nisalvagwardjaw is-saħħa pubblika permezz ta' standards għall-ilma tajjeb għax-xorb u għal-ħasil u għalhekk għandna il-direttiva dwar l-ilma xorb u l-direttiva dwar l-ilma ħasil. Mbagħad l-ambizzjoni ta' disajnijiet kienu taħlita ta' miri ambjentali u tas-saħħa li għandhom x'jaqsmu ma' direttivi dwar it-trattament tal- l-ilma ta' zoni urbani ta' nitrati. sal-sena għalfejn aħna mbagħad irnexxielna nilħu miri permezz ta' direttiva tal-qafas ta' l-ilma illi ħafna drabi tiġi faħra bħala modell ta' implementazzjoni konġunta. Fuq l iskartu ukoll konna ambizzjużi aħna sa kważi għaddew 40 sena mindu adottajna l-ewwel direttiva qafas għal l-iskart illi flimkien ma' reviżjoni sostekwenti provat taċċerta illi il-skart kollu ġenerat fl-Ewropa jiġi trattat bliktar mod sikur u kontrollat. Din id-direttiva kienet il-bażi mbagħad ta' serja sħiħa tal-liġijiet li jiffukaw fuq tipi differenti ta' skart, trattament tal skart u l skart minn pajjiż għal liħor mod transkonfinali ġifiri. U dan huma ambizzjonijiet li ħallew il-progress għax minar dan id-direttivi, per eżempju, l-izvilupp ekonomiku kienu wassal għal iżjed eh, deteriorazzjoni tal-għadajer eh, tal-ilma u eh, danna kienu wassal ukoll t-tida s-saħħa madwar wara l-Ewropa kollha anke għall-ambjent. Per eżempju, fl-2011 dissaw 92% kienu jilħu l-standards Ewropej illi kienu kena percentaċ ukoll tal-ilma l-ilma ħelu. Il-kategorija, il-level ta' kwalità ta' kategorija ir-doppja sal-2009 u anki fiż-żoni kostali kellna zida ta' madwar 20% tal-kwalità tal-ilma. Imbagħad l skart kellna Isu madwar medja ta' rati ta' konformità ta' 77% meta imqabla ma' rapporti li għana dal-axar u hemm ukoll ġifiri rabta bejn l-ilma għal ħasil u s-sistemi ta' dranaċ. Meta wieħed iqis mbagħad il-dak li qed isir fit-trattament tal-ilma tajjeb kif ukoll l-ilma tajjeb għal ħasil naraw li dawn issa qegħdin jaqblu u hemm bżonn ukoll illi nżidu u żdiet ukoll l-ammont għal l-iskart municipali li qed jiġi riċċiklat minn 27% fl-2001 tal-40% fl-2011. Imma dan mhux kollox. Is-saħħa tal-bniedem u l ambjenta u l-ambjent għadhom fil-qofol tal-azzjonijiet tagħna maħna tallimna wkoll il-leġiżlazzjoni ambjentali se tkun strumentali sabiex ikollna użu ta' riżorsi aktar effiċenti, implementazzjoni sħiħa u kif suppost twassal sabiex nilħu il-miri oriġinali tagħna u naqbżuhom l-implementazzjoni tista' tistimila tkabbir ekonomiku toħloq opportunitajiet tax-xogħol f'setturi li waslu għal soċjetà li tuża riżorsi mod effiċenti u ma tantx tuża karbonju. U pereżempju jista' jkollna konformità sħiħa mal leġislazzjoni tal-iskajt li twassal għal 24 biljun euro ta' dħul kull sena u toħloq 400.000 impjieg ġdid sal-2020 fi qasam tal-ilma l-kumpaniji Ewropej huma fuq dimnet fuq livell globali f'dak għandu xaqsam ma' servizzi għall-ilma tajjeb għax-xorb, trattament tal-ilma ħażin u għaffajt uh, bħal dan għanna madwar 600.000 xogħol f'dan il-qasam fl-Ewropa u billi nużaw l-opportunitajiet li joffri s-suq, l-Unjoni Ewropea tista' tkompli żżid il-pożizzjoni il-pożizzjoni tagħha bħala eh, leader tal-suq globali f'dak li għandu xaqsam mal innovazzjoni teknoloġija li għandu xaqsam mal ilma imma għatem ċertu problemi l aħħar informazzjoni turina li kważi nofs tal-baċini tal xmajjar tal-Unjoni Ewropea l istatus ta' ilma tajjeb mussa jintlaħaq sal-2015 Avolja ilna 15 sena għaddejjin bija din il-ħagġa ġifiru għadan iż-żmien kollu għal l-qabbes l-iskadenza berba snina tem stati membri li għadhom ma L-istewx il-pjanijiet per eżempju tal-ġestjoni għal-baċini tal-xmajjar minkejja anki sentenzi mill-rati li konfermaw l inkisġat l-implementazzjoni. Dawn il pjanijiet huma instrumenti essenzjali sabiex naċċertaw illi il-pressjoni li hemm fuq ir-riżorsi tagħna jittieħdu in konsiderazzjoni u jkun hemm miżuri wkoll illi eh, isiru sabiex iwasslu illi jkun hemm ilma tagħna li jitqies bħala jingħata il-good status. U ovvjament l-implementazzjoni tiddependi mill-infrastruttura. Ir-rati ta' konformità mill-Istati Membri Ewropew li daħlu wara l-2004 għal trattament tal-ilma eh, urbana dubax li jmorru minn 4 33% kommissjoni tikkalkula li madwar 14 biljun euro ta' investimenti huma meħtieġa fis-snin li ġejjin sabiex innaqsu dan id-distakk huma biex 11 mis-27 kapitali Ewropej illi kollhom sistemi ta' kollezzjoni trattament li jilħu l-standards kompletament. Madwar 37 fil-mija bħala medja tal l-iskart municipali għadu jitpoġġa fil-mizbla. Imma il-em differenza kbira bejn l-istati membri minn 99% għal 1% u apparti minn hekk qatt għandna wis mizbliet li mhumiex ikkontrolati li huma ta' teddida għas saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Għandna 57 proċeduri ta' ksur bħalissa fl-Unjoni Ewropea, ġifza timmaġinaw kemm kbira il-problema, x'qegħdin nagħmlu biex innaqsu d-distakk allura. Suċċessa leġislazzjoni tanna jisserra fuq implementazzjoni tajma minn ħata l-istati membri u ma fuq qoddim. U ħajkollhom jagħmlu sforzi addizzjonali jekk iridu jevitaw li jkun hemm multi u sanzjonijiet oħra u jekk iridu jaħsdu il-frott ta' twettiq tajjeb. Xuħut minnkom probabilment diġà smajtu il-mantra tijaj illi inti titkun stret meta inti qed tejn u fl-istess ħin titkun qed tittejn mod eh, stress ukoll. U aħna rridu nkunu strateġiċi. Aħna rridu nħarsu iktar lejn każijiet ta' forzar kbar, mhux żgħar, u nħarsu lejn sistemi li fallu fuq livell kbir, fuq skala kbira. Aħna għanna sensila seħa ta' deċiżjonijiet mill-qrati u anki wasanna biex għamilna sanzjonijiet. Anki fi Brussels wasanna fi stat fejn aħna l-infrastruttura tal-ilma qed tqarreb lejn il-konformità tal-azzjonijiet tal-Kommissjoni li proponi ta' kommissjoni. Ah, jina l-iktar nifoka fuq il-trasposizjoni lejn il-leġizlazzjoni nazjonali għal ħafna drabi qed naraw il-żbalji um, u mux qed isir sew. Għalhekk importanti dan id-dialogu għax intom il-leġislaturi nazzjonali jridu taraw l-implementazzjoni ssir f'waqta u mod tajjeb. Taħt id-direttiva għaffa aħna għandna disa' um, ksur waħdu, u jina wisni bżal ħafna ħrajn ser isegu f'dak li huwa f'dak li direttiva ta' qafas eh, ta' direttiva ġdida fuq iskart mm, li jekk riċenti. Ovvjament inti msax twettiq twettaq mod tajjeb jekk il-qafas legali mhux qed hemm. Irridu però nkunu konx tal-fatt li azzjoni ta' nforzar fuq livell tal-Unjoni Ewropea għandha limiti taħala u net il-Kummissjoni għandha riżorsi limitati ħafna meta hi qed tabat wiċċa ma' numru kbir ta' ilmenti U bħalissa, kif qed nitkellem issa, 500 ilment qed jiġu investigati mis-servizzi tiegħi. Tieni ħaġa, intom tafu illi meta inti eh, eh, tpoġġi l-każ qudiem il-qorti, intressaq każ qudiem il-qorti, inti tit ikollok il-provi sodi l-ewwel u għalhekk eh, aħna nabżon l-informazzjoni data għad-dispozizjoni tagħna, għalhekk jiena għamilta ta' proposti fil-komunikazzjoni fuq implementazzjoni ta' seba EAP. Jiena dan se nitkellem dwaru minn hawn ftit minuti oħra. Issa, waqt li nkunu ibsin ikunu stretti, jkunu u importanti, il-Komissjoni ħad kompli twetta il-ruol taħħa pala l-assisa ta' trattat, aħna u koll eh, impenjati li nkunu ta' għajnuna. Il-ġemma li għaddit, eh, xar li għadda jiena prezentajt blueprint, il-water blueprint għal dan il-komitat. Peress li aħna valwajna ċertu problemi ta' implementazzjoni aħna minna ta' rekomendazzjonijiet li kunu indirizzati jessati membri fuq livell individwali u aħna nidejna sensiela ta' laqal bilaterali sabiex nħedġu l sati membri biex jisaxħu l seni tagħhom fiħdan il-baċiri tal xmajer tagħhom fuq il-lilma ilma l-ilma ta' dranaċ aħna urban aħna qegħdin nesploraw fuq eh, kif jista' jkun hemm iktar trasparenza biex inkunu nistgħu eh, nlestu l-infrastruttura li għanniqsa u nisħu u nkomunikaw il-ċittadini tagħna u fuq livelli kollha s soċjetà ta' dak li qed isir. U ngħidu naraw qed mexxi trid isir u nsolvu dawn il-problemi. Fuq l-iskarta aħna minna roadmaps biex nejnu 10 stati membri li qed iserħu l-iktar fuq il-miżbliet. il miżbliet il u dawn il-roadmaps eh, għandhom rekomandazzjonijiet fuq il-ġbir tal-iskart u s-separazzjoni tal-iskart, il-prevenzjoni, trasparenza, gvernanza tajba. Dawn jisuġġerixxu eh, inċentivi ekonomiki bħal mumma taxxi fil-mizbliet. Il-fondi tal-Unjoni Ewropea importanti, permessa ta' kondizjonalità aħna nippruvaw naqdu l-investimenti tal-Unjoni Ewropea fuq l-iskart flimkien ma' konformità mal-Waste Framework Directive biex nitbedu mill- mill-mini tal-mizbliet u minflok ikonnektar soluzzjonijiet iktar effiċenti fil kija tal-iskart. U aħna rridu nkomplu natu fondi għal trattament ta' drenaġġ fil-periodu ta' finanzjament li miss minn l-2014-2020. Issa ħana xol qoddim. Ovvjament aħna rridu nkomplu u nkomplu nisqu fuq l-azzjonijiet li semmejna. Dan ukoll messaġġ u lini tal-komunikat tal-2012 tal-Kommissjoni fuq it-titjib tal-twettiq tal-liġi ambientali tal-Unjoni Ewropea tal-kapitlu ta' twettiq tal-proposta tagħna fuq is-seba eh, program tazzjoni għall-ambjent. Aħna mhux qegħdin ħajkunu soluzzjoni waħda l-kollox, iżda la ta' verifiki li komplementaw il-xulxin biex naraw li l-implementazzjoni ma tbatix minn eh, apatija u eh, jew abbandon u allura mm, għant narawon pala pakket mux nqot nidħol fil-qaqat kollha, sempliċiment ħansemmi wieħed jew tnejn nisħu fuq l-ikbar trasparenza sabiex konnu nistgħu nverifikaw fuq l-internet biex naraw eżattament fejn huma l-problemi u x'qed isir dwar dawn il-problemi. Il-Kommissjoni bħalissa għaddejja f'diskussjoni ma' qatt ta' stati membri sabiex niżviluppaw għafas oqsa ta' informazzjoni ta' implementazzjoni strutturati SIIFs għall infrastruttura nieqsa li hija meħtieġa għal um, dranaġġ. L-għan huwa li ndaħlu l-informazzjoni fuq l-internet li tista' tgħin sabiex issolvi l-problema li tħares lejn il-ġejjini li tkun avvanzata u dan il-mod iċ-ċittadini u il-membri parlamentari jkunu jistgħu issegwu b'mod iktar faċilment l-investimenti li huma pjanati għall bliet jew il-ħula tagħna. Aħna wkoll qegħdin Nesploraw kif l-implementazzjoni ta' sħobija ta' ftemiet ta' sħobija jew PIAs jistgħu jgħinu biex ikun hemm titjib li l-Kummissjoni ta' membri se jaqblu dwarhom dwar azzjonijiet li aħna neħtieġu sabiex insolvu problemi partikolari. L-attenzjoni li nagħtu fuq spezzjonijiet u kontrolli ta' implementazzjoni huwa mirat lejn illi nagħmluha iktar eh, faċli dawn il-problemi ġi solvuti fuq livell ta' stat membru mingħajr ma jkollha tindaħal il-Kummissjoni. Il-fatt li hemm tant mizbliet illegali fuq 20 sur li għadu għaddej, sur tal-liġi, u li jem tant eh, bitċiet niqsin ta' infrastruttura tal ġana li ġanaċ, li dawn kellom kellom ikunu jiġu solvuti minna tal-Kommissjoni jew jieħdu azzjoni legali il-Kommissjoni għax għandna xi 30 bħalissa huwa indikazzjoni li aħna rridu eh, nsewu id-djufijiet fis membri fil-kontrolli ta' implementazzjoni tagħhom u nżidu l-fiduċa bejn l-istati membri u l-kapaċitajiet ta' xulxin li nittrattaw il-problemi u nikkooperaw. Kooperazzjoni ma' professjonisti kif ukoll ma' spetturi eh, nazzjonali, l-imħalfin, prosekuturi, ombudsman huwa kruċjali sabiex naraw li l liġi tal-Unjoni Ewropea tinżamm. Mtu li żmien aħna rajna il-valur tal-appoċ għal IMPL, il-network ta' spetturi u nħafna networks ta' mħalfin. Il-wol ta' soċjetà ċivili hija kruċjali u għalek il-Kommissjoni taħ referenza għal mod differenti kif il-problemi ta' ċittadini jistaw jiġu indirizzati minn mekanizmi li jitrattaw il-menti fuq livell nazzjonali għal medjazzjoni un bat ċessa ġustizja. Issa rridu nimxu l-qoddim dan il-pakket permezz ta' adozzjoni bikrija ta' seba' programm ta' azzjoni ambientali u permezz tal-adozzjoni ta' inizjattivi speċifiċi. Jiena qed insera ħafna fuq l-appoġġ ta' dan ir-rigward il-riżoluzzjoni tal-2013 ta' Marzu tal-Parlament fuq il-komunikazzjoni ta' implementazzjoni tal-2012 huwa sinjal pożittiv, membri onorevoli. Jiena nixtieq Ringrazzjakom mm, il-koll tal-li għajtuna unek u tal-jienet nistenna bil-ħerqa biex nisma kol minna ħatakom. Grazzi ta' sew tal-attenzjoni. Vielen Dank, Janis Potocznik. Grazie tassew, Sur Potocznik, ta' dik l-introduzzjoni tijak. Forsi nistgħu nkopru sitwazzjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea f'dan inqasam fil-Parlament Ewropew. Nidiskużejna wkoll mal-Konsil. fuq il-bassi finanzjarju. U rridu nħarsajn dan l-aspet, għanna u koll il-life, il-program life, għanna l-eġenziji. Njanna nkopru koll f-diskussjoni tana. U rridu konna debattitu fuq linji ta' politika ambientali u wieħed mill-iktar linji ta' politika antiki li għanna fl-Unjoni Ewropea. U għalek għanna l-valur miżjut hawnhekk dan il- din it-tip ta' politika, jekk aħna se nwettqu il-linji ta' politika tagħna. kiku musta noħolqu 10.000 xogħol ġdid, le, iktar minn 100.000 fil-verità, kiċifri huma tajjeb, iktar minn 400.000 impjieg fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nżommu konsistenti fit-trasparenza tagħna u fit-twettiq ta' dawn ir-regoli aħna irridu nrawmu dawn l-ambientalisti fil-istituzzjonijiet tagħna aħna ma rridux noqogħdu nħarsu lejn il-burokrazija li tiswidna xeba flejjes. Aħna rridu nħarsu lejn din il-ħaġa bħala sfida, bħala sfida biex nkunu nistgħu nelbu din il-kriżi. Aħna għandna bżonn ħafna iktar impjiegi. Ġodda. Ma lista ngħaddu għall-aġenda l-ewwel kellim fuq l-istatijej. Isin sinjor niska iċ-ċer tal-Komitat Ambientali fil-Parlament Pollak. Għieċi tassew, tal-li tajtni kelma, surċen. Nishtiq weġeba dak li għal-komissarju, dak li għal-komissarju fil-fat. U għal illi it-trasposizjoni tal-liġi Ewropea għal leġislazzjoni nazzjonali huwa proċess fejn għatanna ħafna ntoppi d-dimna. Jina nġem il-Polonja u għatanna bosta problemi bil-twettiq tal-liġi Ewropea. Id-direttiva fuq l-ilma u il-nitrates dawn huma l-iktar illi jikkonċernawni personalment. Jekk aħna rridu ilma ta' kwalità tajba. U anki sistemi marittimi, ekosistemi marittimi b'saħħithom mela irridu niksbu l-ewwel għan illi għandna fil-Water Framework Directive illi huwa diffiċli ħafna biex niksbuh għal raġuni waħda sempliċi. Għaliex, id-dispożizzjonijiet kollha ambjentali tagħha qed imorru kontra is-CAP Ek kif palissa. U probabilment u ħafna iktar faċli. Il-għal jirtsitzet gbar mill jirtsitzet zar li jamlu għandil bieċa xol. U forsi l-Europa għandkom ġin ġenerali hemm iktar jirtsitzet gbar. iżda bil-Polonja għanna ħafna xtet zar. U allura tkun diffiċli ħafna lina biex inwet u dawn il-leġizazzjonijiet fil-Polonja b'numru kbir ta' irtsitet illi irridu isegwu l-istess regoli aħna irridu naqdu liġi leġislazzjoni nazzjonali fuq is-sikurtà tal-ilma u protezzjoni, iżda dan mhuwiex skont id-direttiva Ewropea. Kienem ċertu il-menti u kienem il- min uh, weħel kas il-orti li ġej. Aħna fil-Polonja għadin nipruvaw ntejbu din il-situazzjoni li għanna, nipruvaw nelbu l-intoppi u tejbu il-pjanijiet tal-qafas tal-ilma ta' nazda naf li mux t-bidder ħajja taħat għawġew, iżda ħanamlu għal-motana biex nħaffu dan il-proċess. Grazzi. Grazzi mill-Parlament Grieg is-Sur Popolo. Grazzi ta' sew, nitkellem bil-Grieg. Mela, fissem il-Komitat tal-Ambjent tal-Parlament Grieg nixtieq ningrassjak tal-istadina hawnhekk. Aħna nħossu illi lajnuna tagħkom biex naħnu fl-imkien niddiskutu u sawru il-liġi ambjentali u l-politika ambjentali Ewropea hija waħda importanti aħna parlamentana jsegwi ħafna il-liġi Ewropea ambjentali. U ovvjament kuħat għandu il- karatteristiċi tijaw, il-Greċja hija waħda mill-iktar um, sinjura f'termini ta', ta, ta, ta biodiversità. ħafna mit territorji tagħna huwa kopert minn natura elfej. Iżda dan ifisser għalkemm huwa tajjeb illi hemm ħafna affarijiet li qed iwaqfuna milli mhix il qudiem, pereżempju ħabba l-gvernijiet u l-awtoritajiet lokali mhux dejjem jippermettuna naraw natura l-fejn bħala opportunità għal dak li huwa l-iżvilupp. Huma mhux qegħdin jisfruttaw il-programmi pal huma Life Plus u l-arfin espert xjentifiku li għatemmek hemmhekk fis-seħsa biex nħarsu il-biodiversità fil-Greċja biex bekk ikun nistgħu niżviluppaw waqt qegħdin ħarsu l-ambjent tagħna fil-Greċja aħna għandna problema kbira fuq il-kodifikar ta' liġi ambjentali hemm taħlit ambientali f'ħafna kwestjonijiet u hemm xi taħwit ukoll termini tal-leġizlazzjoni differenti jeżistu, għanna l-esperti tani li għedin ħarżu situazzjoni, ma situazzjoni waħda jibsa, għalix hija diffiċli wieħed ifassal u bat iwetta il-liġi. Allura għana qed nippruvaw nikkodifikaw il-liġi ambientali griga. Iżda meta ninġu għal Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, nixtiequ illi namlu sforz addizzjonali sabiex naraw illi l-leġiżlazzjoni Ewropea hija kodifikata wkoll. Għalhekk dan il-mod addizzjonijiet ġodda mill-leġiżlazzjoni Ewropea jkun jistgħu jindrizzaw xħut mill-problemi li għandna aħna minnajr ma jkollhom jindaħlu mbagħad leġiżlazzjoni nazzjonali. Twejsa membri l-oħra hemm problemi f'dak li huwa l-analiżi tal-ispejjeż. Meta niġu għat tal-liġi ambientali, aħna nħossu illi. Din il-liġi taħdem tajjeb jekk ikun hemm inċentivi ekonomiċi, iżda mhux jekk il-sanzjonijiet huma tant baxxi illi memx interess fuq livelli finanzjarji illi wieħed iwettaqhom u li ħadd ma jagħti każhom. Ma sanx fadal li wisħin, nixtieq biss ngħid illi l-Greċja bħalissa tinsab f'pożizzjoni tajba f'termini tal- ġlida kontra id-dumping illegali. Aħna l-Kumitat tagħna ambjentali qed ħares bir-reqa lejn it-twettiq tad-direttivi tal-iskart mill-Ewropa, iżda rridu iktar trasferiment ta' teknoloġija. Għana bżon tar flejjes. U innovazzjoni għal dik li hija il-ġestjoni tal-iskart. U wkoll mistoqsijiet oħrajn, kwistjonijiet importanti oħrajn li bħalissa qiegħda tipprova solvi l-Unjoni Ewropea. Ħaġa oħra, il-kwalità tal-ilma tax-xorb u tal awm tal bahar eh, għall-għawm eh, hija huwa għawali ħafna fil-Greċja, iżda hemm problema beta niġu biex nikona biżejt ilma biex nipproteġu il-biodiversità fart mistadra. Aħna għandna ovvjament għandna l-Mediterran, għanna l-baħar, Allura għanna bżon leġizlazzjoni biex nkun sa' nħarsu biodiversità fil-ilmijiet tagħna. Grazzi il-kellim li mis fissem il-Parlament il Ewropew is-Sur Ġolajnen. Grazzi. It-twettiq tal-liġi ambientali hija waħda mill-kwistjonijiet permanenti li aħna għandna fil-komitat tagħna ġifina nilqa' ħafna il-kollegi tagħna mill-Parlamenti Nazzjonali li qegħdin hawnhekk biex jiddiskutu dan il-punt. Jiena kont Ministru għall-Ambjent fil-reġun tagħna disa snin naf kemm hu diffiċli illi inti t-trasferixi kollox fil-ħin, f'waqtu, t-wetta il-problemi kolla li jintom, il-regoli kolla li jantkom u l-problemi s-saw tabtu bieċkom maħħom. Fraħm il-laħar l-applikazzjoni tal-liġi ambientali miex waħda volontarja, hija waħda ta' bil-fors. Allura koll irridu naraw il-inment uħ il flimkien, l-istess mod. Meta titkellem dwar l-iskart, inti <laughs> kulħadd qed tipprova jagħmel liħ. Aħna fil-fatt għandna neħu l-kelma skart fil-verità. Il-Kommissjoni tkellmet dwar ir-riżorsi, qed nitkellmu dwar materji primi fl-aħħar mill-aħħar, aħna ma nistgħux naċċettaw l-interessi tat-tfal u tfal tat-tfal tagħna li aħna sempliċement ħanaħarqu u jew narmu bla doċ dawn il-materji primi. Aħna, irri, fl-ħar mill-aħħar, ħajkonna u koll għassijiet ta' materji primi fl-Ewropa, Quebec, għalhekk kien nħoss li importanti ħafna li ċittadini u uffiċjali lokali involvu ruħhom. Aħna rridu namluħom konxi tal-mod kif inti titratta l-ilma fir raġun lokali tiegħek. Ħafna drabi l-nies juru li reaġixxu f'mod pozitif ħafna. Iżda għandi ilment wieħed sur kummissarju. Sapphire. Li leġislazzjoni mill-disajnijiet li bazzikament ġabra ta' data ta' informazzjoni dwar l-ilma u in-ċittadini tiegħi qalu li bħalissa kollox qiegħed f'ġen sħiħ m'għandniex metodu fuq livell tal-Unjoni fuq min jiġbor id-data, fuq xi xi sejsa d-data. Jiena jiena ngħix f'reġun tal-frontieri, tal-frontiera jew periferija u aħna għandna problema kbira minħabba di b'ċeta xogħol tal-ilma. E, jiena intom tkellimtu dwar is-seba' programm ta' ambjentali sa l-2020 dak dik il-mira tagħna u din qed tagħna priorità essenzjali għaliex fl-aħħar ta' deċenju aħna rridu naraw illi aħna nkunu qegħdin għamilna tajjeb għal ħin li aħna tlifna u għan programmi ta' sħubija, intom semmejtu dan il-punt, iżda huwa bezzejjed jew għandna bżonn sumenti ġodda biex nagħmlu monitoraġġ għall-inforzar u x'nafien. Ma nasibx huwa biżejjed. Li xaġa tajba forsi fuq livell professjonali tara fuq il-karta, imma fil verta ma taħdimx, għanna bżonn iktar strumenti tajbin, grazzi. Grazzi ħafna għal-Parlament Zvetis, is-Sur Lars Hunerep. Grazzi ħafna, eh, Sur President, jiena fil-fatt eh, mill-Parlament Zvedis. L-ewwel net nixtieq nitkellem dwar dwar l-iskart naħseb illi għanna nħarsu lejn l-sfidi differenti u nixin niddiskutija eh, minn fil-fat mill-puntu di vista zvediza. L-iskart eh, mormi li fil-fat involvi l-ħġieċ eh, sejr tajja, pero rridu nikolna miri oħrajn għal-futur. Rridu li naqsu l-ammont ta' skart. U rridu u koll illi niġbru l-ikel li rridu li naqsu l-ikel li jintrema. Nitkellmu ħafna wkoll dwar l-ilma li jintrema għanna regoli nazzjonali u għanna fil-fatt ukoll flus fil-budget li neddedikaw għal dan. Iżda hemm żewġ sfidi li għanna nħossu li importanti ħafna il-kooperazzjoni reġjonali jekk tħares lejn il-Baħar Baltiku dan huwa baħar pjuttost eh, sensittiv u hemm diversi pajjiżi li jmissu ma dan il-baħar ftit minnhom huma membri mill-Unjoni Ewropea aħna qed naħsbu qed naħdmu l-kol flimkien sabiex nispruvaw niġġieldu l-sfidi konġunti li għandna. Il-Baltiku dejjem eh, jiġma l-iskarġo fih, ġej minn fejġek mhux minn sejt Petersburg jew minn kwalunkwe pajjiż. Irridu naħdmu flimkien sabiex verament nassiguraw li nagħmlu tibdil fil għattajab fil-ambjent fil-ġejjeni. Punti juħor u għal-ħut, il-ħut u għamarbut u kol mal-kualità tal-ilma u l-Parlament Ewropew ħa deċiżjoni verament tajba fuq il-politika tal-ħut issa. U aħna l-koll għandna responsabilità sabiex nassiguraw illi nkun nistaw li għandna responsabilità sabiex neħilsu minn eh, politika dwar il-ħut li ma tkunx li ma tkunx b'saħħitha bizzejiet eh, sabiex nassiguraw li il-qoddim ikollna baħar b'saħħtu li jkollu kwalità ta' ilma tajba b'ħut tajjeb. B'dek nassiguraw eh, kwalità tajba għal ġejjin. Grazzi ħafna. Issa is-sur Irimi. Mir-Rumanija. Dejt in persuna fuq l-istajt il-President. Is-sur Irimi. il-War of Sir Tajjeb. Jiena membru tal-Kamra ta' Deputati fir-Rumanija u illum flimkien mal-kollega tiegħi qed nattendi din il-laqa. Kont diġà xi dokumenti illi fil-fat sottomejt lill-Kumitat dawn id-dokumenti jirreferu għal uh, għallikel ikel b'saħħtu. U aħna fil-fatt qed e, nindirizzaw din il-kwistjoni u f'dak li ħejjina, fil-dokument il-ħejjina, nitkellmu dwar il-preservativi kollha li aħna nitfaw fl-ikel illi inaqsum il-kwalità fil-fatt u għandna fil-fatt dawn id-kimiċi għandna nevitawhom, mhux ħanidħol f'dettall għandkom id-dokumenti tistgħu tarawhom, grazzi. Grazzi ħafna. Issa sur kapantri fisem il-Parlament Ewropew. Iva, grazzi ħafna, sur President. Anka minna ħati għaj nishtiq nil-għakom, nishtiq nilqa l-mistidna kolla illi jaw għawnek mill-Parlament Nazzjonali. Il-rifurzar tal-liġi Ewropea miex problema mhix eh, fil-fatt problema hija problema politika fl-opinjoni tiegħi u għalhekk huwa importanti illi hawn ir-rappreżentanti ehm, il parlament Nazzjonali hawnhekk u nitsabu miġbura għal flimkien sabiex niddiskutu din il-problema politika għaliex għandna problemi strutturali hawnhekk. Jiena jekk nitkellem bħala membru tal-Parlament Ewropew meta nitkellem mal-istati membri nitkellem mal-Kunsill Wara l eh, li konġunta tal-Konsil hemm bat 27 stat membru li qed jiġu rappreżentati mill-presidenza li dejjem qed tinbidel u daw mhux ħajkun il-presidenza mhux ħadd tikkummenta dwar kull pajjiż individwali. Għalhekk huwa diffiċli ħafna lina li mill-Parlament Ewropew li nindirizzaw il-problema politika tal-implementazzjoni u nfurzar ħażina tal-leġislazzjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni aħna ħafna drabi induru lejn il-Kummissjoni Ewropea bħala l-Gwardjani ta' Trattat sabiex tinforza il-liġijiet. Jew għall-inqas sabiex tikteb itri it miktuba bil-korla sabiex tinforza l liġi Issa din mhix l-aħjar soluzzjoni għal problema politika, jiena naħseb illi l-aħjar soluzzjoni edha fl-naqdu il-setat politiċi tal-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi mhijiex diretta lejn il-Kummissarju, iżda lejn il-kollegi tiegħi mill-Parlamenti Nazzjonali. U din hija. Kemm il-darba intom issaqsu l-Ministri Nazzjonali ta'kom dwar l-implementazzjoni tal-liġi ambjentali għaliex naħseb li din hija waħda mill-problemi kruċjali tagħna. Punt ieħor u xaħġa li bħalissa qed nesperimentaw bih fil-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju u li jkollok Ministri Nazzjonali li jiġu hawnhekk fil-Parlament Ewropew sabiex jiddiskutu l-implementazzjoni tal-liġijiet. U jiena fil-fatt kurjuż ħafna li nisma' dwar kollegi tiegħi mill-Parlamenti Nazzjonali x'in huma il-punti di vista tagħhom dwar illi nistiednu l-Ministri għaw fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Jekk jiġobkom żommu mal-ħin eh, tagħkom, il-ħin għad-diskors jew l-intervent tagħkom li huwa ta' 3 minuti għaliex għanna lista twila. Issa għal darb'oħra rappreżentant ma' Rumanija. il f-sari tajjeb jiena s-sur ċota u jiena membru tal-komitat Jiena membru eh, tal tal-komitat kumitat li involvi deputati fil-Romanija. L-integrazzjoni eh, tal-politika dwar l-ilma dwar rabta mal aspetti oħrajn bħal eh, l-oqsma ambientali huma marbuta fl-imkien rumanija u dawn huma parti mill-Kumitat dawn l-aspetti kollha huma parti mill-Kumitat Konġunti li jaħdem fl-imkien. Din il-politika hija implementata permezz tal-amministrazzjoni dwar l-ilma rumena. L-awtoritajiet kollha u l-utenti kollha ġej mill-industrija u mill-agrikoltura huma ħatmu tajjeb mal-industrija, mal-SMEs. U nexxielhom ukoll ifasslu politika tajba għall iskar tiġifieri aħna ħdimna fir-rigward tar-reċiklaġġ ukoll u ġestjoni tal-iskart b'mod tajjeb u nħeġġeġ il-Kummissjoni għalhekk soksa bix-xogħol li għamlet dak li għandu x'jaqsam mal-użu mill ġdid tar-riżorsi. Fl-ilma iżda zgarrajna daqxejn, fl-2004 biss sirna inwafqu amministrazzjoni tal-ilma li titratta kull kwistjoni relatata ma da suġġett, ġifiri ma kienx hemm qisu l-istess impenn li naħdmu mal-awtoritajiet lokali u s-settur privat kif kien hemm ukoll fil-qasam tal-iskart għal daqsam tal-baqa' ħafna xogħol xi sir hemmhekk il-kooperazzjoni trasconfinali importanti fiż-żewġ suġġetti u jirna xirna naħseb illi intejbu prestazzjoni tagħna f'dan ir-rigward. Jekk aħna rridu nirrispettaw ir-riżorsi naturali, il-liġi ambjentali trid tiġi rispettata anke fi żmien ta' kriżi. U jekk dan huwa li nixtiequ allura rridu nsibu kejl differenti Il-GDP huwa strument validu għal kejl. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-benesseri tal-bniedem jiddependi wkoll minn ambjent ta' kwalità għolja u naħseb li għanna però nippruvaw insibu kejl aħjar fuq livell Ewropew u dinji. Grazzi ħafna, Sir Boden. Issa nagħti l kummissarju biex jekk jista' jekk jogħġbu iwieġeb il-mistoqsijiet kollha li saru. Nipprova, nipprova. Ma bħala introduzzjoni forsi nagħmel kummenti permettu li dwar Għalfejn huma tant importanti għall-Ewropa dawn is-suġġetti li qed niddiskutu llum għalikom u għalina. Għalfejn qegħdin nitkellmu dwar l-ekonomija ħadra, għalfejn jagħmel sens dan anke mill-lat tal-iżvilupp ekonomiku l mill-kriżi. Jekk inħarsu lejn il-fatti tal-Unjoni Ewropea naraw illi din hija importatur ewlieni tal-enerġija u r-riżorsi. Ħarsu daqsxejn lejn il-bilanċ ta' kummerċ pereżempju fl-Ewropa. Surplus enormi f'dak li għandu x'jaqsam samma servizzi u l-prodotti u deficit un mbagħad fir-rigward ta' rizorsi u enerġija jekk inħarsu pereżempju lejn il-prospettivi għall-enerġija l-2025 il-prezz għall-enerġija u l dependenza ta' importazzjoni tal-Ewropa ħadd iżdied. U maħniex ċerti jekk ħadd iżdied biżjed minn 80% li bħalissa l-Aġenzija Dinjija tal-Enerġija hekk qed tikkalkula u differenza bej prezzijiet fl-Ewropa u pereżempju fl-Amerika ħaton os imma iżdiet il-prezz tal-enerġija fl-Ewropa ħajkun ħafna iżjed qoli minn ta' l-Istati Uniti u ħafna iktar qoli, ħafna iktar qoli miċ-Ċina. Għaddin aħna nimportaw iktar minn sid darbit il-materjal li nesportaw u għaddin naraw illi it-tendenza li bdiet mill-bidu tas-seklu ġifiri li l-prezzijiet ta' ħafna mill-materja prima u tal-enerġija li bdew jiżdiedu, l-istimi qed jgħidulna li din it-tendenza ħad tkompli u għalhekk aħna jdu nieħdu konsiderazzjoni wkoll dawn l-elementi fit-tfassil tal-politika industrijali tagħna ġifieri tagħna ma' li jridu inżommhom f'moħħna x'inkella jkollna problemi. U mbagħad nispiċċaw nitrattaw suġġetti li ma nistgħux nirranġaw u waħda mill problemi pereżempju li għandha kompetittività tal-Unjoni Ewropea. Niddefendu dak li mhuwiex eh, possibbli tiddefendi u ma nibidlux is-sitwazzjoni tagħna għar-realtajiet tal-Ewropa. Għalhekk nużaw, nużaw mill-ġdid, nirriċiklaw, noħolqu mhux biss ekonomija bbażata fuq użu effiċenti tal-enerġija imma nħolqu ekonomija ċirkolari dan jagħmel sens għall ewropa din tweġiba għal kif inti tista' tkun inqas dipendenti meta faċċat bil-fatt illi dan il-kontinent ma tantx għandu riżorsu. U aħna għandna però il-moħħ tagħna għandna situazzjoni f'dak ir-rigward forsi aħjar minn taħat ieħor għandna faċilitajiet edukattivi tajbin ħafna, ħafna eh, politika li tiffavorixxi il-riċerka u l-iżvilupp, ġifieri nużaw ħdaw sabiex noħolqu ambjent li jista' jkun kompetittiv. U laqas biss qed għalhekk il-ħarsin tal-ambjent, ġifieri ngħidu li hawn xi li ma jemminx dil l-istorja ekonomika tal-Ewropa għall-inqas nittama li dawn jemnu li m'għandniex possibiltajiet oħrajn u menta inti ma jkollokx possibiltajiet oħrajn, ma nistax tagħmel mod ieħor ikollok tagħmilha lil ħaġa, u ktar tagħmilha għal iktar aħjar. Għandek tagħmel sens di l-ekonomija ċirkolari, tagħmel affarijiet fil-żmien ta' bnazzi ħalli mbagħad idealment tifisal mal-temp. Mela, l-ewwel mistoqsija kellha taqsam għall trati. Dak li saqsejt għamel sens li qed nipprova nagħmel jien hija li l-politika tkun konsistenti li l-politika tal-agrikoltura tkun relatata mal-politika ta' ħarsin tal-ambjent b'tali mod li nispiċċaw aħna nħallsu li bdiewa sabiex ma jniċċsux. U inti qed l-ewwel għandna nħarsu l-ewwel biex jipproduċu minnaj ma nikonsidraw l-ambjent u l-ilma. Umbat, meta l-ilma jkun imniġġez, nerġu nħalsuhom mill-budget mill-bwiet tan-nies għax m'għandek imkien iżjed sabiex tirranġa sitwazzjoni ġifiri għalhekk jiena kont favur il-cross compliance tal-leġiżlazzjoni tal-ilma għax dan ifisser li bdiewa wkoll ikollhom jaċċettaw il-liġi Ewropea. Xejn inqas xejn iżjed. L-affarijiet rridu nagħmluhom bl-aktar mod sempliċi possibbli, imma rridu naħdmu flimkien għax ma naħdmux flimkien. L-unika politika li jkolli hija direttiva ta' nitrati ta' jkun xikun li tispiċċa tiqafem, maħna ma rridux li tiqafem, maħna rridu li din tiġi implementata, taħdem fl-interess tal-ambjent u l-ekonomija. Aħna l-koll rridu li konna per eżempju ilma tajjeb biex nixorbu. Imbagħad tu ukoll Natura 2000, dina forsi ħaġa li tajjeb nindirizzawha fit-tieni parti ta' din id-diskussjoni. Imma li ħanajtu li meta kellna kwistjoni ta' kwalifika tal liġi ambjentali naqbel importanti din aħna qegħdin naħdmu Hawnhekk nafu li jekk inti d xi xaħamsin sena tiżviluppa leġiżlazzjoni, irid ikun hemm xi tip ta' kodifika eventwalment għandna daw kodifika tal-habitat sa' 2009 li jgħi 2011 bil-fors il-fondi importanti ma tittaħseb ukoll mhux biss fuq il-fondi Ewropej ma anki dawk domestiċi ġifieri pereżempju prezzijiet tal-ilma parti mill-leġiżlazzjoni eżistenti li jippermettu ċertu fondi minna għatana li jkunu eh, bil-forsi jdu jitħallsu. U dan kollu jkun parti mill-internalizzazzjoni tal-esternalizzazzjoni. Dawn huma affarijiet intelligenti ġifiri, mhix idea li aħna nżidu eh, taxxa għal miżbliet, le, aħna nżidu it-taxxi tal-inċinerazzjoni, nżidu t-taxxi fuq il-miżbliet u naqsu t-taxxi pereżempju fuq ix-xogħol biex il- ċittadini tagħna ma nabbuhomx iż imma l-inqas it-taxxa issib tal-immod li toħloq iġġettiva sabiex l-ekonomija u s-soċjetà timxi fid-direzzjoni ideali. Imbagħad. Il-kollega Svediż, Iva, dak li għattinti huwa minnu aħna qed naħdmu fuq il-miri tal-iskart ħajkonna ir revizjoni s-sena d-dieħla qed naħdmu fuq il-fosforu għadin naħdmu kol fuq l-ikel, komunikazzjoni partikolari, u anke din is-sena f'dan il-każ taraw il-rapport għanna għankun għadin nifukaw ma' partikolari fuq ir-rimi tal-ikel u l-użu mill-ġdid tal-ilma meta kun għadin naħdmu fuq il-blueprint rajnieh bħala wieħed miż-żewġ eh, punti li għadhom mhux qed jiġu indirizzati bizzejiet. Ir-reġjuni makroekonomiċi hija xi ħaġa eċċellenti għalhekk għandna pereżempju ir-reġjun tad-Danubju, ir-reġjun Baltiku illi jippermettulna nindirizzaw reġjun ta' pajjiżi illi jaħdmu tajjeb flimkien u mhux kollox fuq livell Ewropew għaliex kif tafu intom ovvjament hemm ċertu affarijiet pereżempju illi ma jifqux mal-frontieri, kwistjoni ta' agrikoli li għandhom x'jaqsmu mar reġjun tal-Baltiku dan huma affarijiet li trid tindirizzaw bħala reġjun inkella impossibbli Iżonnu ma problemi ta' dak ir reġjun kollu, u għalhekk importanti dak li tajt inti, Naqbel ukoll li l-CFP kienet eżempju eċċellenti u napprezza da kollu li sar f'dan il-Parlament. Eben Jan mbagħad ippropona iktar affarijiet li għandhom x'jaqsmu ehm, mal-Parlamenti Nazzjonali u l-Istati Membri, ma dawn huma mistoqsijiet tajba li jisiru rridu niddiskutuhom sabiex imbagħad nkunu nistgħu u wieġbu dawk il-punti li hemm bżonn isir. Imbagħad xi ħaġa qasira dwar il-ġestjoni tal-iskart naħseb importanti anke fil-kuntest tal-istorja li għattilkom fil-bidu tajjeb li nifmu għad il-ħaġa l-qafas tad-direttiva tal-iskart, ġifiri il-ġerarkija tal-iskart tiġi implementata bil-legal, ġifiri. Idealment m'għandux ikun hemm skart u għalhekk l-istati membri jridu jagħmlu il-pjan nazzjonali tagħhom ta' kif ħajevitaw li joħolqu l-iskart u mbagħad għandek nużu minn mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u isfelnet fil-ġenarkija għandek l-inġenerazzjoni u l-miżbliet. Għalhekk l-aħbar it-tajba jiri dawk il-pajjiżi li kellhom vera problemi kbar ftit snin ilu anki bliet smajt eżempji jiena fejn f'dan żmien qasir sabu irnexxilhom misibu tweġibiet u soluzzjonijiet speċjalment jekk inti sipajnuna biex tilħaq il-miri tiegħek jekk ikun hemm pereżempju riċiklaġġ ta' kif jinġabar l-iskart b'mod partikolari u issa l-iskart m'għadux problema imma qed isir kategorija attrajenti għan negozju meta jiġri dan l-affarijiet jiċċaqalqu. Għalhekk dawk il daw il-pajjiżi kellhom il-possibilità li jagħmlu avvanzi kbar. Li noħolqu inċentiv ekonomiku li nagħmluha xi ħaġa attrajenti din mhix daqshekk faċli, hemm bżonn tajnuna pubblika wkoll. Imma importanti li din il-magna tibda taħdem. Fuq l-iskemi agri, agri alimentari, komment mill-kollega Britanniku, Iva, il-fondi su imma mhux bħafna li jiġriju illi uħut minn dal-fondi ħajqaw taħt l-ewwel pilastru, allura jkun hemm iktar lokal manuvra tat-tieni palestru. Jiena li ma apprezzajt eh, hija talba tal-Kunsill li jkun hemm iżjed flessibilta bejn l-ewwel u t-tieni pilastru għax eh, mhux eh, dannu per se da ma issek tagħti l-possibilità li jkun hemm dannu ġifiri ġobkom jekk jista' jkun dawn iż-żewġ pilastri żommhom separati kemm jista' jkun għaliex bekk naħseb nevitaw il-problema illi semmejt inti illi ħaġa importanti ħafna anke sabiex nimmodernizzaw is-settur eh, agrikolu biex il-fondi taħseb tieni pilastru jintużaw bl-iktar mod wiesa u bl-iktar mod għaqli. Chris mbagħad din il-laqa speċjali annwali tal-Kunsil fuq l-implementazzjoni dejja interessanti ferma nafxa xidirlu minna kif kull kunsim imma ħaġa importanti li xtaqt insemmi għaliex illum qegħdin niddiskutu kwalità tal-ilma wkoll. Issa illum stess aħna għadna kif għaddejna minn negozjati diffiċli ħafna fuq il-sustanzi eh, ta' priorità, inkluż l-ilma. Iva għandek l-estejtu proset l-aqwa ħbar li smajt illum. Proset. Imma veru kienet diffiċli u xek tafu issa mela kemmu diffiċli li fil-prattika namlu xi ħaġa li aħna fil-prinċipju lkoll naqblu dwarha. Iva, żgur li l-aqwa ħbar ta' wara nofsinhar. għaxanna l-pjan B, pjan ċeġi, eħe, tajba, tajba, ħbar tajba proset. Issa kollega mill-Bundestat intom iffokajtu fuq punti relevanti u kol dak li għatina fl-introduzzjoni tijak, dak li għadin namlu aħna x'ma nistawx namlu kollox, fuq kollox, u għalek nasab li l-ewel ħaġa għanda tkun illi ikunem tweġiba iktar allinjata minn naħa tal-istati membri u aħna għadin naħdmu fuq din proposta ta' implementazzjoni li mbagħad tagħmel din il-tweġiba iktar allinjata. U taffilna daqsxejn il-pressjoni minn fuq spallejna u naraw li l-pajizi jibdew jafdaw il-xurxin dan importanti għaxek li l-istati membri ma jafdawx il-xurxin allura għandna problema kbira u għalhekk naċċertaw li ċittadini jafdaw l-gvernijiet tagħhom u l-gvernijiet jafdaw l xulxin Nasab importanti ħafna għall-Ewropa ma nistax nifhem għaliex il-Ġermanja ma taqbilx għax il-Ġermanja hija l-unika pajjiż li qed tagħmel l-affarijiet sew ħafna sa unika waħda waħda minn tlieta ma. Importanti li fl-aħħar mill ħar il-Ġermanja ma kollix wisq x'tagħmel għaliex diġà qed jagħmlu ħafna xogħol, imma importanti li jkollna ehm, sitwazzjoni iktar ekwa fiż-żona euro, ħaġa li għal-istat manni, u l-industrija Ġermaniża vera mixja tajjeb bieġi jiġifieri tgħin ħafna kieku. Imma intom għadin tassumi li l-affarijiet jiġu komplikati wis u għalek hemm jissu daqsxejn rezistenza, ma jien onestament ma nistax nifhem għalfejn ħa nippruvaw nikkonvinċukom ħanibqgħu nippruvaw nikkonvinċukom. Nittamaw, nittamaw. għan ħanoqgħod nidħol fuq il-kwistjoni shower heads u l-viti, imma ħaġa importanti li rridu naqblu fuq ħaġa waħda li inqas ħaġa sempliċi. Namlu xi ħaġa li kważi ma tiswilna xejn. U tiġana s-soluzzjonijiet fis-suq illum il ta' franka madwar 15-20% tal-ilma illi qegħdin nużaw fuq livell domestiku. Ma nifhem li kien hemm xi esperjenzi ħżina u kultant esperjenza ħażina anke jekk il-problema tkun vera jew mistħajla tibqa' l-istess tkun vera anke jekk tkun mistħajla rridu nindirizzawha u għalhekk irridu eh, noqdu attenti li ma nippruvawx inġelu lin nies jagħmlu xi ħaġa li huma ma jarawix jew ma jaċċettawix bħala soluzzjoni. Ovvjament aħna li rridu naraw u li nippruvaw nużaw il-possibiltajiet kollha li għandna sabiex ntejbu s-sitwazzjonijiet ta' ħajjitna. Kenna mbagħad il-kollega mill-Parlament fjamming l-iżvilupp sekondarju tas-suq iva, il-qatt il-musmar fuq rasu vera mill-punti relevanti dawn huma affarijiet li jdu indirizzawhom il-kwistjoni dwar il-beginning of life, etc. illi minni nitħol nidħol fuqhom li ġa kummentajt qabel. Imbagħad kellna l-kollega mill-Parlament Ewropew ukoll li tkellem fuq il- li ma jkunx jista' iwetta il-rekwiziti tal-periodi ta' tranzizzjoni, il-fattu li għanna ħafna stati membri, illi ħafna drabi jibdew jaraw il-problema meta tkun waslet kważi magħhom id-data. U idummu eh, bidu għan fuq zaqqom, imma bas ma jasal iż-żmien jibdew jinkwetaw u l-fondi Ewropej ukoll ma tantx intużaw tajjeb mhux blaħjar mod kif suppost intuża dakin qiegħed hemmhekk dawn il-fondi sabiex indirizzaw dawn il-problemi. Għalhekk naħseb illi il-problemi ovvjament wieħed jarhom kif jibdew joħorġu, imma jekk inti għandek perjodu ta' tranzizzjoni li inqabel kien qbil dwaru, ejdu naraw li l-istati membri iżommu ma dawn il-ftemiet u mux ikollhom xi tip ta' eh, ideja ta' eh, jagħmlu li jridu l lil minn dak li jiġi maqbul fl-Unjoni Ewropea. U l-kooperazzjoni mbagħad ma' pajjiżi diġrin kif din tista' tsir iktar effettiva. Nasab li din hija kwistjoni relevanti kellna kollega mill-Estonja li semmija din u ħanaħdmu fuq ajva bla dubju. U mbagħad kellna l-kollega Portugiż ukoll illi irridu namlu għalinna mux pressjoni fuq l-istati membri ma niprofaw nikonvinċu għom, ħaqqa għat niprofaw namlu aħna, imma din hija xi ħaġa illi n-nies forsi ma jifmu wiex sew, jek inti taħseb illi aħna maħniex inqisu anke meta nkunu saħan sitradna qegħdin niżviluppaw il-pjanijiet tagħna, differenzi bejn l-istati membri se zbal, kull pajjiż għandu kol periodi ta' tranzizzjoni differenti fid-direttiva nfushom u ngħidu biċċar li kull pajjiż għandu pereżempju di problema li ma jistax jagħmel hekk jew ma jistax jagħmel dan. Hemmhekk nibdew inqisuhom dawn l-affarijiet minn dak iż-żmien mhux iktar tard għax jiena bħala kummissarju, rappreżentant ta' kummissjoni, mbagħad kolli biss l-obbligu illi li naċċerta li r-regoli jiġu ehm, rispettati. Fuq ix-xogħol naqbel għanna nkunu attivi fuq livell internazzjonali u naqbel miegħek li dan huwa il-każ. Kumman sabiħ kien dan fil-fatt illi għattuna illi inkunu nżid informazzjoni dwar proċeduri ta' trattat mill-kollega mill-Awstrija. jekk jiena mmur fuq żjara uffiċjali minn f'xi pajjiż. Dina tkun uffiċjali u hekk, u ma iva l-kommentijak jagħmel sens li il rwol tal-parlamenti nazzjonali ikun Eh, jinata aktar importanza u intom naqbek ikolkom iktar għodda fidejkom sabiex taċċertaw li l-affajt għadin isiru sew. Fl-aħħar il-kollega mill-Lussemburgu li marru li l-in mill-GDP. Din hija xi ħaġa li aħna naħdmu fuqha għax nafu aħna illi jekk il-rapportaċ ma jsirx sew min naħa tal-kumpaniji l-kontijiet nazzjonali U l-istorja tal-GDP allura ovvjament kif jittieħdu deċiżjonijiet fuq livell ta' gvern ma jkunx ibbażat fuq il-fatti jew fuq l-informazzjoni preċiża. Allura aħna nagħmlu dan ix-xogħol iva, kultant minħabba fekk ikollna ndumu iżjed nieħdu iktar ħin u l-OECD u l-Bankzini u kol, kullħat minn f'din id-direzzjoni, għalix fl-axħar irridu naqblu fuq livell globali dwar il ħaġa li morru l mill-GDP sabiex tassab nkunu nistaw navanzaw. Ovvjament ma wisċo xogħol li jsir malajr ħafna, imma Iva, tamaw illi jirna xina. Dom daqxajn ma provajt nwiġab il-mistoqsijiet kollha. Grazzi ħafna, Janux. Tassew tassaw ħaqek dan l-applaus. Għanna kummissarju illi aħna dejjem kuntenti li nistidnu hawnhekk għal komitatu vera jwieġa per mistoqsijiet tagħna fid-dettal tazzaw napprezzaw kummissarju napprezzaw eh, dak it-tweġibiet tiegħek tkun ċar inti tgħidilna x'qed isiru fejn sejrin, ġifieri vera grazzi mill-qalb. U grazzi wkoll tal-li ħadd il-ħin li tiġi hawnhekk fostna biex tindirizzana u sabiex jista' jkollna din id-diskussjoni mal-parlamenti nazzjonali. Sfortunatament però ma kenniex ċans nieħdu kolli ma kollha ma biex nagħmlu dan kien konna bżonn nofsa nhar ieħor. Għalhekk issa t-tieni nofs nitlob lil dawk minnkom li jitkellmu sabiex jekk joġġobkom l-ewwel ma minn diġà tkellem ma jerġax jitkellem sew imma ħanqara u għal ħames minuti pawża qasida, tistgħu tqumu daqsxejn tiċċaqal ftit un bat nġu għattini parti fejn ħan diskutu il-protezzjoni tal-rizorsi naturali.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 palissa qed eh, konna t-tieni laqa fuq il-protezzjoni leġislazzjoni. Hawnhekk fostna għanna Jacqueline McLeod, l direttur eżekuttiv. Ikkjerbuk. Grazzi ta' sew ċer, wara l-obżarju tajjeb u ta' sew unur li jena qed nitkellem għawnek hawnhekk illum għal parti mill-xogħolna bħala ġenzija li inħarsu wkoll lejn kif qed jiġu implementati il-linji ta' politika. U aħna kena diskussjonijiet fuq eh, min eh, eh, isemmi u iħammar wieġ dak li jkun, imissa aħna nixtieq ukoll nżommu li hija wkoll jagħmlu famuż dak li jkun. Dan huwa però mod ħafna ħjar, mod ħafna iktar edukat <laughs> kif nagħmluha dil-biċċa tax-xogħol tal-insemmu. Ta u li naraw il għaliex il-mappa hija pjuttost eh, vojta għal ċertu pajjiż. Viru għakej li għanna nużaw eh, li forsi jġobkom aktar. Illum kan nitkelmu dwar ħarsin tan-natura. Ħafna drabi għat ta' strumenti leġislattivi li huma eh, ferrida ħafna bejnietom iżda mhux dejjem għaliex ġin il-leġislazzjoni fuq ħarsin ta' natura hija xi ħaġa li lna magħna. Eh, Ximdaqiet eh, ilha hemmhekk eh, xi fuq minn 20 sena għandna d-direttiva tal-habitat tal-safar hemm għandna natura l tfejn Dan huma s-sinsa ta' dak li aħna nsejħu il-ħarsin il-konservazzjoni tan-natura. Meta aħna nagħmlu rapporti lura fuq kif għaddejjin, mhux dejjem ikonna riżultati tajbin. Mod partikolari, għal aħna li qegħdin naraw huwa li aħna qegħdin nafġu wis eh, fuq, eh, nitlu wis u nafsu wis fuq eh, l-effett sajlon sejħu l hekk fuq politika u joħrom u meta naħdu pass lura, unħarx lejn istampa kollha kemm da għandha toħodna lejn l-sen 2020 un mbagħad irridu naraw eżattament kif nistgħu naqdu kollox u mhux biss nafsu wis fuq effett wieħed. Allura aħna rridu naraw fuq kif fuq livell nazzjonali dawn sfidi ħajidru differenti ħafna minn dak li kellna fil-passat. Jien nsejħulhom nsejħilhom problemi kattivi, mhux neċessarjament għandhom eh, soluzzjoni faċli u forsi eh, għandhom bżonn atturi differenti biex jippruvaw solvuhom. Allura, jekk naħsbu ftit fuq fuq tip ta' messaġġ li rridu ngħaddu għalli natura elfej bħal eżempju li kien ħarsu lejha barra mill-Ewropa hija biċċa li bil-leġiżlazzjoni impressjonanti mezz. 18% eh, ta' territorju, fuq minn 750.000 km ta' eh, kilometru kwadru ta' territorju li kopri u għed mill-ikbar territorji li huwa protetti, huwa protetti fil-fatt. Allura pala numru huwa l gvar territorju li huwa mħares. Iżda fil-verità qed taħdem il-biċċa aħna li tinħarsu lej li aħna pala ġasir ħarsu lej li konformità bħala artiklu 17, affarijiet bħal daw iżda minn dak ir-rapportaġġ kien hemm twissija ħarxa illi waqt li natura 2000 ġi nwetta madwar l-stati membri kollha tagħna dak li ma kienx qed jagħmel neċessarjament kienet iħares ispeċi u l-habitats. Allura meta aħna nħarsu permessa databases għall-aġenziji nħarsu lejn l-evalwazzjoni ta' status ta' konservazzjoni tal-ispeċi u l-habitats, aħna nistgħu naraw illi kważi kwart mill jew terz le eh, kwart mill-speċi tal-Unjoni Ewropea għandhom eh, eh, periklu ta' estensjoni. Għandek 60% tal-abitati u 52% ta' speċi ma probabilment mhux sostenibbli u 70% ta' dawn il u speċi eh, din fil-medda bl-estensjoni. U eh, il-numri marru għall bil 2007 b'xi 90%. U jekk aħna namlu xogħolna sew, u jekk aħna nuru fuq il-mappa eżattament żoni meħtieġa dak li dak meħtieġa għal-ħars għal-ħarsin mhux neċessarjament qegħdin nilqu l-miri tagħna. Issa, problemi kattivi għandhom ħafna drabi argumenti kattivi. U aħna nafu mill-istudju tal-Natura 2000 illi il-benefiċċji ta' Natura 2000 hija ta' xi 200 biljun euro. Ġifieri hemm argument hemmhekk, żgur, żgur mhux forsi Ista fuq livell lokali, fuq livell fiskali, ipotezi differenti, ipotezi differenti, modi differenti kif għan nistaw namlu levi u benefici, kif nistaw nispiegaw kif aħna nistaw nitilfu ċertu speċi habitats. Eh, Dawn dinja stampa kompletament differenti. Jek inti żur il-website tagħna inti id-data kollha, tista' tara l-andament tal-pajjiż tiegħek, jekk il-politika qed tiġi twemwet kif suppost, iżda li ma tkun se tkun taf huwa kif dawn l-lin ta' politika ser ikoll jiser jħabs wiċċhom ma' ċirkostanza ħafna iktar diffiċli iktar qudiem. Mhux qed nitkellem neċessarjament dwar it-telfa, it-telf ta' ċertu ammont abitati, jħabba l-agrikoltura jew il- telf ta' territorju. Iżda, ġviri kif aħna nissoltu soltu nħarsu lejom. Imma jina għed nissemmi għonek, bidlit fil-klima, fil-kwalità tal-ilma, tal-ajru, l-affarijiet kollha li jintom diskutajtu mal-kommissarju qabel. Dawn kollha qegħdin qegħdin jaffettwaw mod ħażin speċi ta' speċi differenti u l-ekosistemi differenti Allura aħna il-problemi li għanna diġa edda tmur għallar minħabba il-proċessi bioloġiċi nsejħu l U speċi tagħna l-abitat tagħna ma jistawx il-ħu biżejjed biex kun biex jgħixu u aħna pala ta' politika għana ma jistawx jilaħqu ma dawn il-tibdiliet. U allura aħna bħal xogħolna huwa li naraw li jkun hemm konformità mal mal-regoli li hemm. Imma aħna rridu nkunu għaqlin ukoll lix qed nitkellmu dwar il-tmermi tal-valur reali tal-ekonomija. Allura hawnhekk nixtieq insemmi l-konvenzjoni aħes. U nixtieq nitkellem fl-aħħar minuti tiegħi dwar ir-rwol tal-ċittadini. F'ħafna pajjiżi il-konservazzjoni tan-natura hija importanti għal-jom, għal-menu jiffu għafna nis li dinja xaħġa li saw jaraw mod tanċibli. Ija xaħġa forsi pal-ekonomija diffi diffiċli li jinti tispiega, imma dina natura iktar faċli li tara u tifima. U ħafna drabi fuq livell nazjonali u sottonazjonali, aħna mannix bizzejet nis biex jamlu xogħol li huwa meħtieġ. Li nimmobilizzaw ċittadini u mod essenzjali fuq aħna kif aħna nistgħu nkunu iktar vigilanti fuq kif it-tibdili se isiru fuq il-post. Jiġifieri aħna fl-aġenzija konna qegħdin appoġġaw fid-Danimarka, fiż-Svezja, l-Ungerija, l-Renju Unit, eh, Italja u Spanja il-bidu ta' osservatorju għad-ċittadini li huwa mibni madwar il-konservazzjoni u ħarsin tal-ispeċi, imma mod iktar importanti li huwa fokat fuq eh, speċi aljeni invażivi li qed jiswewna xi 12 biljun euro is-sena fis ħna eh, Aħna nitkellmu dwar pereżempju anki l-anna koli ah, pjanti oħra bħal ma Japanese knotweed. U speċi bħal dawlu, ftit ftit dawn qegħdin u il-speċi tagħna. Dawn qegħdin eh, inbidlu l-habitat biex b'dawn il-speċi invażivi alieni u leġizazzjoni li għandax taqsam dawn it-tip ta' speċi, ħassir attività ewlenija illi tista' D-dajjef ħafna mill leġislazzjoni li aħna għandna fissa jekk aħna mhux tuħseb. Allura jina rrid ngħid illi nuqqas ta' informazzjoni. Mhix raġuni illa għaliex ma nagħmlu xejn. Anzi, jekk ma nagħmlu xejn, ħajs ħajjiswinna ħafna iktar jekk ma noqogħdux attenti għalija. Ħafna iktar milli l-importanza tal-bidla fil-klima. Għaliex mingħajr l-ekosistemi, l-ekosistemi tal-ilma, l-possibilità li jkun arja nadifa, ma jkollna xejn. Il-biċċa kbira li aħna nagħmlu leġislazzjoni, il-klima bidla fil-klima, l-enerġija, l-kwalità tal-ilma. Dan kollu, ma nistgħu skull mhux nkunu nistgħu niksbuh jekk ma jkollniex dawn l-affarijiet. Jiġifieri għandna rabta bejn xi ħaġa li hija probablement ezoteriku, biodiversità b'ħafna nisma tantx jifmuħ. Iżdija fil-verità ejja natura. Jo l-kapitan naturali tagħna. Dak li ah, huwa għajtina b'xejn, dik hija rabta li aħna rridu nimxu leħi ġifiri, jekk aħna insolvu dawn il-problemi kattivi tagħna huma li aħna ma naħdmux mod eh, kompartimentalizzat eh, li wieħed ma jafx settur mhux qed jafx qed jagħmel ieħor bħal kamp tal-biodiversità tal-ħamrija tal-ilmox nafjien kollha ħadd jaħdem ar-rasu u aħna rridu nivolvu kulħadd kulħadd kull min involut fl-agrikoltura wkoll eh, u nippromovu diversità mal-Ewropa kollha li ma se jkollna soluzzjoni waħda l kulħadd li nim il-pjantazzjoni ta' biodiversità nuru li din il-perspettiva reġjonali waħda li aħna għandna nożu u għandna nsaħħu u mhux nippruvaw indefsu il-leġiżlazzjoni kollha f'kaxxa waħda. Grazzi, eh, inti kont modest wiz, modesta wiz biex eh, eh, it-reklama l-Aġenzija tijak, għallu ħanna mela jien. Jina nġbor ħafna informazzjoni mill-homepage tijaj biex kol laħam il-diskors tijaj. U għawnek għaw rapporti disponibli Um, per eżempju, managing municipal solid waste, għandek u koll rapporti annuali tijak, eh, ġifiri xtaqt eh, nirreklama f'dik l-agenzija tijak għalix jina tassew nuża ħafna l-informazzjoni li kolkom fuq il-websajt tako. Allura, na minnu fih għad-diskussjoni minnaħa tas tal-kollegi tagħna hawnhekk. Issu kulħadd qed jistħi mhux pandal darba l-oħra, Yes. So the first speaker is... Mela, l-ewel kellim, Greċja. Il-Komitat Speċjali Permanenti fuq l-Ambjent. Is-Sinjor polu. Krasi tassew naħseb illi dan kien diskoċ tassew interessanti. Nixtieq norbot lura l dak li qed meta tkellimt qabel fuq ħtieġa li aħna informaw iċ-ċittadini tagħna fuq anki investaturi potenzjali, l-investaturi potenzjali tagħna wkoll fuq in-network ta' natura għalfejn, kif ukoll żoni uh, oħra mħarsa li huma ta' importanza jew zbuħija naturali importanti. Eh, ma fejt pal agrikoltura, l-użu tal-art, rigward il-rizorġi eh, eh, eh, ta' enerġija rinnovabli dawn kollha huma qegħdin jikkompetu għal l-istess start. Allura rridu naraw li meta nittrattaw dawn il-problemi qed nitkellmu dwar sezzjoni taqsima kbira illi qed jaqa' taħt il-Natura 2000, il-gwida ta' Natura 2000. Meta titkellmu dwar dawn iż-żoni għandha titkellmu dwar ukoll diżastri. Il-finanzjar tal-Azor sissa għal-indirizzar ta' dawn il-dizastri naturali huma ta' natura eh, ambientali. Allura, nixtieq li l-Unjoni ħarsu leja di minn perspettiva differenti dik ta' solidarjetà tal-bniedem u li niprovdu il-fondi illi jistaw jiġu trattati f'termini ta' indirizzar ta' dizastri naturali u li nestendu aktar Millija għamilna sissa il-ħarsin ta' zoni naturali tagħna. Fil-Greċja, per eżempju, fil-dizastri naturali tagħna tal-2007, l-Unjoni Ewropea valwaw l-effett fuq il- Zoli naturali affettwati fuq minn 5 miljon euro. U rċevejna 0 miljoni illi aħna sissa ma marranġajniex għadna, ma sewejna xejn meta tħarrisejn ħsara li saret lil-żoni ta' Natura 2000 minħabba il-nirien tal-foresti u kolla me kustjoni ta' biodiversità marittima li nirferu għalija. Ah, il-kwistjoni ta' speċi alieni, invażivi u koll u ma importanti speċjalment fil-Mediterran li qegħdin jipperikolaw il-biodiversità kif ukoll it-tniġġis mill-bastimenti kif ukoll minn sorsi ġejn mill-art bħal l-agrikoltura. Eh, Diex dawn huma kollha importanti ħafna li rridu nħarsu lejn bil raqa nħarsu lejn il-degradazzjoni u l-erda tal-diversità, biodiversità u anke biodiversità marittima. Aħna ma ma valwajniex il-kwistjoni ta' biodiversità marittima u aħna probablement ħajn nitilfu din biodiversità qabel ma kunu ta' dwar l-aspetti kollha mm, mm, ta' tal-ekosistema. Divert biodiversità marittima mhix importanti. Mela, nixtieq nitkellem dwar ħarsin tal-biodiversità ma' ġenerali. Fid-daw ta' diżastri naturali, il-proġetti li qegħdin infasslu meta niġu għall evalwazzjoni u ħarsin tal-biodiversità saru mill-banek biodiversità kif, kif nafu maħna. li apperikolata minn dawn il-dizazzi naturali li nixtieq nara aktar mizuri preventivi li jsiru fid-dawl tal-bidla fil-klima illi hija waħda mill-ikbar teddidiet għal biodiversità. Dwar il-biodiversità marittiba aħna nkunu nafu dwar il-makkinarju, xi tip ta' osservatorju għal biodiversità marittima. U l-ħarsin ta' ċertu oqsma protetti, mhux biss l-oċeani tagħna u żoni protetti, bħal-muma per eżempju il-proibizzjoni ta' hu, ta' sajt għal ċertu ħut. Irridu nosbu kol dwar li konna zona esklusiva ekonomika li tamil esklusivament Ewropea biex inħarsu l-ambjent maritimu li ħajqa taħt din iż-żona. Grazzi. Grazzi, signor Afgineropolu. Niskuża ruħi tal-li eh, eh, insejt illi eh, illi għabbist il-ġurnalisti l-ewel. Um, issa sanaddu għal Svezja, is-Surja l-Marett. Grazzi. Għawnek aħna għedin naraw xaġa dwar ambizjonijiet dwar l-Istati membri. Nishtiq nsemmi biss li aħna għanna komitat fil-Parlament Zvediż li qed iħares lejn għanijiet ambientali din għasam importanti u għanna deċiżjonijiet importanti li huma relevanti għan natura l-fej, per eżempju, iżda mbagħad eh, f'temmijiet oħra internazzjonali. Għandhom jorbtu għed mal iżda ximda iktar kollom għanijiet li moru kontra xulxin bejn il-livelli differenti ta' ħarsien ambientali per eżempju. Distinzjoni bejn il-klima u biodiversità. U għallura rridu nħarsu lejn l-aħjar mod kif aħna nistaw ninterpretaw u e, nwettqu dawn id-direttivi għaliex irridu jkunu effiċenti ma fistess ħin ma jiswem li xafna flejjes. Allura aħna rridu nħarsu lejn e, kif il-pajjiżi reaġixxu mod differenti għal ħarsin ta' natura x'huma għandhom kategoriji differenti. Għandek il-kategoriji tal-UCM, għandek sitta, per Svezja l-Finlandja. Iħarsu xi 10% ta' zona nazzjonali u Ġermanja differenti, ma bat l-Olanda 25%, ġiviri hemm mezzi differenti kif qed jagħmel evalwazzjonijiet. Iżvezja kienet restrittiva ħafna fuq ħarsin tal-foresti pereżempju it nitalmu minn xurxin brabta ma' dawn l għanijiet Irridu nippruvaw. Nifissaw livelli differenti biex ma jkonniex kontradizzjonijiet bejn l-għaniet tagħna nazzjonali u Ewropej. Parliament, Mrs. Grazzi ħafna għandi żewġ kelliema oħra mill-Parlament Ewropew, is-Sinjor Estrella Sur Franco, mawx nies oħra li jridu jitkellmu mill-Parlamenti Nazzjonali hemm erba' membri mill-Parlament Nazzjonali li ma rnexxilhom jitkellmu waqt l-aħħar round. Is-Sur Borzaj, is-Sur Gorzika, is-Sur Snoj u s-Sur Arkit. Ma nafx forsi jekk hemmx minnhom li jixtiequ jitkellmu issa waqt it-tieni round fil-każ għamlu għantom missidna tamlu dan Grazzi ħafna, sur President, tibda Signora Estrella. Nixtieq ngħid illi jiena kuntenta ħafna li għandna din id-diskussjoni. L-aġenda politika, fl-opinjoni tiegħi, kienet mimlija wis eh, kwistjonijiet ehm, ekonomiċi u finanzjari u naħseb li din id-diskussjoni tista' tgħinna nilħqu bilanċ sabiex nippruvaw ukoll nintroduċu suġġett tant importanti fl-Aġenda Ewropea. Kif qalet is-Sinjura McLeod, il-protezzjoni tal-biodiversità huwa suġġett importanti ħafna u għalhekk għandu jkun hemm eh, simplifikat u jkun għal eh, pajizi kolla u jkun simli fil-pajizi kolla qed naħseb fil-riformi tal-CAP u tal-CFP li palissa għadżejjien il-qafas finanzjarju plurianwali li ġej u kol għandu um, jagħmel disponibli il-flus meħtieġa għal proġett ta' tal-protezzjoni tal-biodiversità għal sena 2020. U għandu ikun hemm ukoll kumpens ekonomiku għal possibilità illi traqis fil-biodiversità kapaċi laħħa 7% tal-prodott gross domestiku sal-2050 u kapaċi jiswina sa minn 200 sa 3 anzi minn kapaċi jiswina minn 200 sa 300 miljon euro. Dan huwa ammont sostanzjali. Irridu nassiguraw illi il-leġislazzjoni u direttivi dwar l-abitati, dwar l-safar, eccetera, eh, jkunu implementati b'mod tajjeb. U importanti u koll, u importanti u koll l-inizjattivi dwar l-infrastruttura ambientali, risorsi ġenetiċi, kif ukoll il-leġislazzjoni dwar il-speċi invazivi. Kwalunkwe proposta minnaħa tal-Kommissjoni kieku nil-qawa minnaħa tal-Kommissjoni. Dwar l-istrateġija tal-biodiversità għandna bżonn pjanijiet ambizjużi u integrati b'mod tajjeb irridu nassiguraw li jkunu finanzjati b'mod adekwat u rridu wkoll inżidu il-kuxjenza dwar dan is-suġġett. Iċ-ċittadini jridu nuruhom il-biodiversità hija xi ħaġa li tikkonċerna l-interazzjonijiet kollha bejn l-ispeċi ħajjin kollha. u taffetwana minn kull aspett li kelli nieklu, l-affart li l-ħweċ li nilbsu, kif il-insaħnu fil fatt id-djar tagħna dan kollu huwa marbut flimkien u jistajjina u jaffetwa kif aħna nejxu fil-ġejjeni. Grazzi ħafna, Sinjor Strela. Kwalunkwe persuna Għaw xi ħadd ieħor li forsi ma semmejx mill-naħa tal-Parlament Nazzjonali li xtieq jitkellem? Iva? Is-Sur Arkin il sur Arkit mill-Parlament Pollak u l-Kumitat Ambjentali fil-Parlament Pollak. Mela jina nishtiq nkellimkom fuq l-ambjent u kif ukoll fuq dan is-suġġett li għandna llum l-iskart eċetera. Polonja iffaċċjat l isfidi li kellha fir-rigward tal-iskart u dana rajni ħanki għaliex irnexxielna noħorġu tlet liġijiet dal-aħħar tlet liġijiet illi nistaw nseħu l hekk il-pakket tal residu tal-iskartu għalhekk aħna konvinti illi dawn il-liġijiet ħajib permettunna sabiex ikollna ambjent aħjar din il-leġislazzjoni tawtorizza u tiġestjona b'mod aħjar l-iskart toħloq il-materja prima u tifranka l-enerġija. Dawn huma affarijiet li aħna fil-Polonja għal-qalbna ħafna. Kif qalet is-sinjura illi tkellmet qabel ukoll kif ukoll il-Kummissarju eh, Potoċnik, din hija ekonomija ġdida, ekonomija illi ħatati jizjat pis l-sħubija pubblika privata u illi ħajkolla bżon ta' regoli ġodda. Għal daqstant, bżon nappoġġaw din id-direzzjoni li għadin jihdu fil-leġizlazzjoni għax ħatkun ta' beneficju għal kulħadd nixtieq nisħaq ukoll li l-protezzjoni tal-ambjent qed toffri l-opportunità sabiex ikollna ħajja ħjar ambjent nadif u tajjeb għas-saħħa joħloq ukoll iktar postijiet tax-xogħol. Grazie Sur Franco. Grazie ħafna, Sir President. U grazie ħafna l-Sinjura Mekli tal-prezentazzjoni eccellenti tagħha jiena relatur fuq il-programm fu seba' programm AFAS għall-ambjent u dan din huwa inizjattiva importanti ħafna li nħolqu mekkanizmi Ewropej u li jkollna pjattaformi internazzjonali bħal IPPIS għal biodiversità. il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi ġirien hija importanti wkoll speċjalment meta nitkellmu dwar id-dejta dwar il-foresti huwa importanti ħafna li nikkooperaw mal-ġirien tagħna dwar dan is-suġġett grazzi. Grazzi ħafna lis sur Franco hawn tal-bit oħra għal kelma. Jekk le mela jina għandi mistoqsija għalik, Sinjura Menglades jiena kont ir-relatur għal strateġija tal-biodiversità u kien hemm xi punti li kienu li laqtuni sew l-ewwel net l-importanza li tintegra il-biodiversità fuq smoħra tal-politika u l-politika tal-agrikoltura li tkopri fil-fat 50% tal- tal-art tana taqa taħt ehm, irtita differenti. Et indajfu, palissa et indajfu l-element ambientali tal-pak. U għalek il-mistoqsija tiegħi hi x'nistgħu nagħmlu sabiex naċċertaw illi n-preservaw l-biodiversità. Punti ieħor, meta kellna gvern aħna fl-Olanda li ma kienx qed jiffoka fuq il-preservazzjoni tal-biodiversità, għall-inqas il afas Ewropew ta' ċerta ċertezza lill-ċittadini Olandiżi għaliex għall-inqas kellna ċerta liġijiet fuq il-protezzjoni ambjentali li kienu ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Signor McLeod, xaġa li nixtieq nagħmel huwa illi nwieġeb dik l-aħħar mistoqsija li xtħalif għandha effett fuq divers mistoqsijiet oħrajn. Iċ-ċittadini fil-fatt iħarsu lejn l-Ewropa sa ċertu punt punt sabiex ikunu ċert li l-ambjent madwarhom ikun protett. Iktar u iktar il-problemi ħafna drabi qed jiġu mira jintbatu diretta l-ilment qed jintbatu direttament l-Unjoni er- Ewropea u mhux qed jingħata eh, tingħata attenzjoni fuq livell nazzjonali. Għalhekk il-xogħol tal-Aġenzija tagħna hija illi nibqgħu eh, sodi bħala ehm, is-saf ta' referenza fl-Unjoni Ewropea u din narawha riflessa f'pereżempju l-Greċja fejn jekk ma jkollokx drittijiet ta' pieta u inti ma tikkontrollax il-forest clearance inti qatt mu se jkollok jekk ma jkollokx dawn l-affarijiet inti qatt ma jkollok imbagħad sistema li t-proteġi li ċittadini li taħdem kontra pereżempju nirien fil-foresti. Għalhekk li tittamel huwa li tara drittijiet proprjetarji l-frontieri kollox jaħdem flimkien għaliex hekk imbagħad il-ċittadin ikun jista jitrasponi liġi Ewropea għal azzjoni fuq livell nazzjonali. Tri punt dwar il-pak tġi eh, kif ta' il-pak ta' fetwa l ċittadini rirajna f'dawn l-aħħar 10 snin kien kemm kien diffiċli li minn komunità xjentifika inti tuża l-informazzjoni disponibbli u tuża fuq livell iktar bax fuq livell nazzjonali u reġjonali. U naraw illi memx mapping sempliċi li jeżisti sabiex il- il-liġi fuq livell Ewropea tiġi trasposta fuq livell nazzjonali u reġjonali semmit il-flessibilità ftit ilu. Il-flessibilità hija realtà il-leġislaturi nazzjonali irridu jkunu intelligenti ħafna kif jitrasponu l liġin Ewropea għal realtà li teżisti f'pajjiżhom u anke fuq livell reġjonali. Għalhekk jekk inħarsu lejn il-konverzazzjoni differenti li qegħdin bħalissa bħal designation li semmew mill mill-kollega Zvediż tagħna naraw illi huwa diffiċli ħafna illi pereżempju foresti Post ikunu ugwali għal foresti f'post ieħor. Għandna 685 designation fl-Unjoni Ewropea ta' foresti. Nitkellmu dwar affarijiet settorali differenti wkoll, pereżempju l-foresti f'termini tal-possibilità ta' nirien. Sidin volont volontari versus l-ownership. Irridu naqsmu kollox foqsma differenti sabiex naċċertaw li ċittadini kullimkien ikunu trattati b'mod ġust. Dan aħna kif dan huwa kif aħna nistgħu nejnu fuq eh, li inti tikkumpara affarijiet fuq livell internazzjonali. Għaliex jekk aħna ma nħedux ix-xogħol tagħna b'mod serju u naraw kif l-affarijiet fuq livell Ewropej, Ewropej nistgħu trasponu fuq livell reġjonali kif allura nistgħu naċċertaw illi jkun hemm effettività. Dak li għamilna żdaw għandna nkunu kburin ta' dan huwa li fl-Ewropa ħloqna l-iktar input komplut um, li konsidra zoni differenti. Għalhekk meta nitkellmu fuq biodiversità u offert oħra aħna l-inqas nidru bħala stat bħala pajjiż differenti uniti flimkien, maqudi flimkien għaliex nistgħu nuru x'qegħdin fil-namlu fil-prattika ġifiri għamilna ħafna progress fuq dal-qasam. Iżda, meta nitkellmu fuq il-leġislazzjoni nazzjonali l-affarijiet mhumiex daqshekk ċari u għandkom tkunu konxi ta' dan. Issa imur lura għal kummenti tal-Greċja naħseb illi biodiversità marit Eh, tal bahar fil-fatt eh, ma natwix bizzejiet attenzjoni. Hawnhekk naħseb illi għawnek iċ-ċittadini għandhom rwol eh, x'jaqdu s sajjida u għanka ċittadini normali. Ħafna mill-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għandhom korresponsabiltajiet għat territorji imbeda tagħhom din punt, dan punt la drabi ninsew. Meta nitkellmu dwar il-biodiversità rridu nitkellmu wkoll dwar x'qed jiġri f'dawn it-territorji li huma l-bot mill-Ewropa. Ma rridux nagħtu każ biss il-żona Ewropea. Għalhekk aħna ma nistgħux nippretendu illi nistgħu nibdlu il-politika u l finanzjari jekk mhux qed nifmu eżattament kif leġislazzjoni Ewropea tidher fuq livell reġjonali u din tħalli implikazzjonijiet kbar fuq l-użu tal-art, iskart, l-agrikoltura, il-foresti. Dan ifisser illi l-għażliet iridu jkunu prattiċi. Nista' semmi xi punti li jista' jkunu ta' benefiċċju għalina u ħanażel il-pajjiż u ħanażel il-Danimarka bħala eżempju, dan qed namlu mhux minħabba illi dan huwa l-pajjiż fejn l-aġenzija, iżda minħabba illi minn hemm beda kollox, fid-Danimarka il-Mapping Agency fil-fatt parti mill-kabinet u dan fisser illi kien hemm diskussjoni fuq livell tal-kabinet illi ġew sfurzati fuq l-aġenda l-ek nitkellmu dwar networks ta' trasport, il-baħar, il baħar l-art, punt il-biodiversità u punti oħrajn. U dan fisser li kienem deċiżjonijiet kien tisseħħu fuq livell integrat u dan wassal għal politika fuq fu, eh, politika bħal cloud bħal project Cloudburst fejn ti tipprova tindirizza ehm, l-affarijiet mod olistiku. Għalhekk irġi naħdmu mod differenti fil-ġejjieni u rrid li konna data li nistgħu nagħmlu referenza għalija u dan huwa r-rwol tal-aġenziji u l-istituzzjonijiet nazzjonali huma bżonn jużi ħafna. U dan jorbot ukoll mal-argument tal-Polonja. Aħna qed inħarsu lejn kif kollox jorbot flimkien. Iżda huwa ċar ħafna li fil-reġim tal-liċenzjar ġdid l-Aġenzija ta' Protezzjoni u l-Aġenzija tal-Liċenzjar irridu jaħdmu flimkien għaliex fejn inti qed tagħmel fejn qed titfa' l-iskart bħalissa huma importanti ħafna f'termini agrikoli. Għalhekk tajjeb illi naqsmu kollox f'żoni sabiex in-nies ikunu jistgħu jaraw eżattament x'qed jiġri. L-Aġenzija nifissa qed tipprova tappoġġa ħafna minn dak li tkellma dwar il-Kommissjoni dwar il-konservazzjoni, l-ilma u l-iskart, iżda ma tistax tispera illi dialogu minnaħa waħda se jkun biżejjed. Intom il-koll tafu li ċittadini jridu ikunu konxi ta' xemżon u jridu ikoll ikunu attratti lejn l-informazzjoni. Aħna ħloqna applikazzjoni dinja tista' turik per eżempju l-affarijiet differenti qed joqtu lill-ċittadini dwar l-ammont ta' storbju, l-kwalità tal-arja dan kollu tista' hemm din l-applikazzjoni online li fuqha tista' daħħal l-informazzjoni u hekk kulħadd ikun qed jiġri kun jafx qed jiġri fil-pajjiż tiegħu u din hija xi ħaġa li fil-fatt nistgħu nieħdu konsiderazzjoni meta jkunu qed noħolqu leġislazzjoni l-ġdida tajjeb il ċittadin ikun jista jikseb l-informazzjoni issa jkun jista jinteraġixxi maħħar, kun jista jagħti l-informazzjoni u stess. Il-politiċi ħafna drabi jisiru komdi jużaw id-data fid-dibattiti tagħhom, iżda rridu nżommu f'moħħna illi il-konservazzjoni tal-ambjent qed tinżamm fil-qalba tal-deċiżjonijiet li palissa titieħdu fl-Ewropa. Grazzi ħafna Sinjor Menglade. Qabel ma nipprova niformuliz anzi noħloq xi kummenti jgħidu hekk ta' konklużjoni għandi xi kummenti min-naħa tal-Parlament ta' Slovenja. Grazzi ħafna jiena jiena fil-fatt membru tal-Kunsill Nazzjonali fil-Parlament Sloven u viċi President tal-Grupp Slovenja diversi gruppi fil-fat fi Slovenja huma mħazbin dwar jekk l-ilma u wiex ħajbqa għas pubbliku jew inkella u x'ħajsir eh, u x'ħajkollu interess eh, privat u dan fil-fat sar dan fil-fat huwa suġġett relevanti ħafna tikkonsidra leġiżlazzjoni qed tiġi diskussa bħalissa. Tini punt, dwar is sostenibli, aħna nemnu illi l-edukazzjoni għanda titkellem dwar il-biodiversità. L-edukazzjoni hija huwa punt ewlieni ta' kif nistgħu nistgħu nagħtu ktar fien dwar il-biodiversità. Grazzi ħafna dawk fil-fatt huma kummenti konklusivi verament tajbin. Iżda nixtieq ngħid ukoll illi nixtieq nirringrazzjakom mill-qalb tal-li qegħdin hawn għanna madwar 13 il-President u Viċi President mill-Parlamenti nazzjonali u minn komitati nazzjonali dan huwa xaġa tajba ħafna. F'dibatti nazzjonali dwar l-Ewropa ħafna drabi tara diskussjoni dwar jekk għandix aħna nimxu għal Ewropa federali li joġobni jien u għal l qasam ambientali ilna li għanna ambient għanna Europa Federali mill-1992. Aħna diġa qed naħdmu kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Parlamenti Nazzjonali dwar politika b'saħħitha li kemm jista' jkun ehm, federali u qed nitkellmu dwar in-natura u l-ambjent joġbitni wkoll kienet il-parteċipazzjoni tan-nies ta' ċittadini. Dan huwa pjuttost b'saħħtu fil-qasam tal-ambjent, għanna l-Kumitat tal-Petizzjonijiet illi fil-fat indirizza petizzjonijiet illi jiġu mit-ċittadini Ewropej. U l-maġġoranza tal- petizzjonijiet fil-fat jitkellmu dwar tħassib ambientali u dan juri illi fil-fat hemm impenn qawwi fost in-nies dwar dak li namlu aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew u fil-Parlament Nazzjonali. Naħseb li kellna laqa pożittiva ħafna illum. Tkellimna dwar il-kwistjoni transkonfinali l-iktar eh, importanti il-protezzjoni tal-ilma u l-iskart fost oħrajn illi U kellna wkoll kellima li kellhom kellima eh, ta' status qoli li għaddew kummenti Sirja. Kien hemm tħassib komuni. Tkellimna dwar prassi tajba u smajna wkoll proposti interessanti sabiex intejbu l-implementazzjoni tal leġislazzjoni Ewropea u di fil-fatt hija waħda mill kwistjonijiet ewlenin, mhux biżu f'dan il-qasam iżda foqsma oh, ta' politika oħrajn. Jiena kont partikolarment sodisfat li l-miżuri fiskali fil-fatt ġew imsemmija diversi drabi wkoll. Smajna wkoll mingħand kellima differenti dwar l-irwol tal-partijiet interessati kollha dwar l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u anke il-negozji l-irwol ta' dawn il-koll forsi fil-ġejjini ikonna inċentivi sabiex nkunu iktar sostenibli fl-Ewropa u nispera li fil-qoddim ikun hemm inizjattivi li jiġu mis-settur ta' negozji u mhux mill-istat membru innifsu. Passi li tieħdu mill-nies fil-komunità. Tkellimna wkoll dwar kemm importanti l-kooperazzjoni b'mod transkonfinali u anka l-importanza tal inqajm kuxenza fost in-nies. Però il-kummenti tiegħi dwar kumitat tal-petizzjonijiet fil-fatt juri kemm eh, in-nies jieħdu bis-serjetà diġà dan is-suġġett. Kien hemm fostkom illi tkellmu dwar l-importanza illi l-integraw ehm, il-qasam polit, il-qasam ehm, ambjentali fost moħra politiċi il-qasam ambientali mhuwiex taqseb pozittiv bħalissa il-Kummissjoni Ewropea proponiet l-ekim seħ greening fil-qasam tal-agrikoltu u dan ġi fil-fatt kien hemm ridna li dan jiġi miżjut jew nieħdu konsiderazzjoni fil-CFP iżda sfortunatament ma natax daqshekk attenzjoni. Is-Sur Potoċnik tkellem ukoll dwar kemm tiswina jekk ikun hemm implementazzjoni ħażina jew jekk ma jkunx hemm implementazzjoni. U naħseb li l-eżempju li tat il-Kommissjoni fil-qasam tal-politika dwar l-iskart kienet kien eżempju li joqtok fil-laħam il-ħaj żviluppi illi qed jistennew biex iseħħu u dan was kapaċi wasal għal turnover ta' biljuni ta' euro. Bl-implementazzjoni ta' leġislazzjoni tal-iskart, il-Kummissjoni tbassar il kapaċi noħol u 400.000 post ta' xol u aħna fl-Europa inkollu għatnejdu li rridu noħol ktar impiegi, għallura dan għandu jkun verament ehm, mira li naqtfu għalija. Għalhekk nixtieq nikkonkludi hawn grazzi ta' dan ta' din il-laqa produttiva nisperaw il nibqaw nżommu kuntatt ma' xulxin mhux biss permezz ta' dawn il-laqat kif iżda wkoll b'komunikazzjoni iktar moderna anka fuq bażi ta' kuljum. Kooperazzjoni bħal din hija meħtieġa kopertuni bej il-parlamenti dif differenti hija mhux biss meħtieġa izda hija kruċjali, speċjalment meta kuna nitkellmu dwar eh, qasam ta' politika li huwa federali, meta nitkellmu dwar l-ambjent u n-natura. Għalhekk grazzi għal darbu oħra nisper nerġa' narakom il-qoddim u fil-fat issa nistidinkom għal cocktails illi hemm barra minn din il-kamra sabiex nkun nistgħu niddiskutu dan il-kwistjonijiet b'mod iktar informali u nkunu anke nistgħu nitkellmu dwar kooperazzjoni. Grazzi.